and I kindly invite you to take your seat. And I wish you very Sibu postkom jek jġobkom meħba għal-sessjoni ta' għarna f-sinar ta' komitat peti. Nishtiq mod partikolari nilqa lil-vizitaturi eh, ta' l-alde youth. The young visitors that should be with us. Suppost kellna eh, kollu zazah maħna Ma ġewx. Nistennew naraw jekk jixfrux. Għandna informazzjoni dwarhom. Mela x'ħan nagħmlu, niproċedu. Natikom daqsxejn informazzjoni mela minn flog dwar ir-riżultat tal-laqta koordinaturi l-agenda ta' marzu ġiet adottata. Ħan istennew rappreżentanti tal kumitat Mediku dwar ġittijiet tal-bniedem għal laqat li mbagħad ir-riżultat tagħhom jiġi qudiem il-kumitat aktar qudiem. Iddeċidejna mbagħad li ma nagħtux opinjoni fuq il-budget tal-2017 u il-kwittanza ta' l-2015 għax mannix il-linja budgetarja propja. Tana fuq rekomendazzjoni kontestati ħadna deċiżjoni fuq ħafna minnom id nipprezentaw għakon fil-minuti tal-laqa fuq protezzjoni ta' tfal. Żewġ membri ta' juri il-Komitat tal affajt Legali ħajjiġu mistiedna jipparteċipaw fil-Kumitat tal- ehm, benessir ta' tfal. Jina ħan nibat it-tfal il-juri nejżom li l-komitat tanna jaħdem dejjem bażi ta' petizzjonijiet til nirċievu u li nirrispettaw u napprezzaw il-kompetenzi tal-komitati leġislattivi oħrajn. Il-koordinaturi deċidew ukoll joħorġu b'riżoluzzjoni qasira fuq il-ħarsin ta' tfal bilan li tiġi adottata fil-Kumitat f'Marzu u immess ambat għal plenarja ta' April. Dwar iż-żjarat ipposponejna deċiżjoni finali u ħadna deċiżjoni fuq udjenza pubblika tal-libertà ta' ċittadini illi jaħdmu fis-suq intern dak kollox u jista' jkun hemm segwitu wkoll fuq l-inizjattivi tat tit fid-deċidejna li nistennew id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fejn dan il-każ huwa wieħed miftuħ qabel ma nieħdu aħna inizjattivi dwar dan. Fuq is-segwitu ta' petizzjonijiet fuq il-movement ħilas tal-persuni, Aħna posponejna l-punt tal-laqa li jmiss u għajna program tal-udjenza pubblika fuq ċittadinanza li se jsir fil-15 ta' Marzu. Dwar il-missjoni fact-finding fl-Irlanda mis-17 ta' 19 ta' l-Irlanda sissa għana membru wieħed biss membru lokali mill-Irlanda li wara interess li jipparteċipa l-iskadenza għal espressjoni ta' interess ġiet estiża għal nhar il-ġimgħa, jiġifieri 26 tax-xahar. Il-talba illi petizzjonijiet jingħal u ġi posposti għal għalimis u talba tal-PPR ħodor taħt AOB u kol ġi posposta għal għalimis. Nista' nara issa illi l-età medja tal-nies fis-sala waqat konsiderabilment meta ġew fostna il- iż-żazax tal alde il-qegħdin fosna. Dawn huma żazax motivati nittamaw minn Brussell li ħajkun qegħdin jattendu għal għattellu moħħa tassew kuntenti li tinsabu magħna hawnhekk u nawguralkom ġurnata interessanti. And I hope and I encourage colleagues to talk to them and jiena nħedġeġ il-kollegi kif kelmu magħhom jagħtuhom widen u jaraw ukoll kif huma jaraw dana il-Parlament u l-istituzzjoni parlamentari u intom zaza u xej titkellmu mal-membri preżenti f'dana il-Kumitat bil-mistoqsijiet tagħkom u ma jkunu lesti li jwiġbukom. Naddu għal punt 13 fuq l-agenda. Il-petizzjoni 0927-2015 ta' Ilhan Kilchik li għanda 85 firma fuq il-ksura legat drittijiet elettorali fil-Bulgarija permezz tal-proibizzjoni li tintuża lingwa oħra ħlif fil-Bulgaru matul il-kampanji elettorali Sir Kuċek. Għandek il-kelma għal ħames minuti. Grazzi. Nixtieq ninformakom dwar dak li nħoss huwa anakronizmu imma fatt f'pajjiżi. tradizjoni li inti tesprimi ġuħek fil-lingwa uffiċjali. Qed nitkellem dwar kif żviluppaw l-affarijiet il-dinja ħaġa li referita li fil-plenarja bosta ġabi hawnhekk għandna dokument. Illi għalli ħina kont sanzjonatu ġejt immoltat ukoll fil-20 settembru 2014 matul il-kampanja elettorali fil-Bulgarija. Jiena apparti l-Bulgaru nitkellem u koll eh, bil-lingwa tijaj. Bitna li juma ġifiri mux bes esklusivament il-persuna responsabli governatur ġifiri ta' reġjun partikolari għal li dina l-ewwel darba li kien hemm dat tip ta' ksur imma qed nissugraw illi l-affarijiet marru għall-ara x'din dan huwa MP li rappreżenta il-Bulgarija fil-Parlament Ewropew u waħed multa ta' madwar 500 euro kollegi tijaj u kolġo penalizzati bl-istess mod, Sinski, membri parlamentari Bulgari, nes li ħazu semattif fil-kampanja elettorali. u tletin beta trattat tal-Lisbona jgħid li ċ-ċittadini Ewropej għandhom id-dritt illi jeleġġu u jiġu eletti. Issa nixtieq nispandi ftit fuq din l-idea. Skont li ta' 5 wieħed snejn tal-kodiċi elettorali tal-Bulgarija l-membri kollha ta' l-Unjoni li għandhom iktar minn 21 sena dakinhar tal-elezzjoni jistgħu jivvotaw. Imma l-artiklu li jmiss 181 tal-kodiċi elettorali jgħid illi il-kampanja elettorali trid issir bil-lingwa Bulgara. il-kodiċi ta' il-possibilta u koll illi ċittadini Ewropej kolla illi jers u għal elezzjoni jiġu għaletti mentri fil-Bulgarija donnu kullħat li ikun jiskellem bil-Bulgaru biss u kwalunkwa ksur ta' din id-dispożizzjoni għal soġġetta għal multa bejn 100 u 2000 euro. Anzi, skużani, 500 sa 1000 euro. Is-salarju minimu attwali huwa Marija meta mqabbel ma daqs il-multa. U dira l kull persuna li użat kwalunkwe lingwa oħra, anke jekk sempliċement il dak li jkun sellimtlu jew forsi Sinjura President. Immaġina inti, deċidejt illi tajsa għall-elezzjoni fissem il-Bulgarija biex tirrappreżenta fil-Parlament Ewropew u m'hemm xejn li jżommok milli tuża lingwa oħra l-kampanja tiegħek, imma inti tittuża lingwa uffiċjali biss il-Bulgaru. Għaxin kalla? eħin kollu taħal il-multi. Juncker, Schulz, Verhofstadt, Kamal, Alst, dak kollha li ma jifmux il-Bulgaru ikollhom jiġu il-Bulgarija sabiex jappoġġaw din il-politika. Għanna 85 firma għal din il-petizzjoni u eluf oħra ħajjiżdiedu maħħa. Aħna nħossu li prohibizzjoni assoluta illi tesprimi ruħek f'lingwa oħra parti l-Bulgaru jmur kontra artiklu wieħed għata trattat tal-Lisbona li jgħid li l-Unjoni hija bbażata fuq ir-rispett id-dinjità il-libertà il-demokrazija, drittijiet tal-bniedem u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Din hija proibizzjoni li smur kontra wkoll l-artiklu 2 tat-Trattat tal-Iżona. Lan tal-Unjoni hija li tippromovi il-paċi, il-valuri tagħha u l-benesseri taċ-ċittadini tagħha. L-Unjoni tiddefendi din id-diversità wkoll artiklu 23 ta' Karta ta' Drittijiet tal-Nidem jgħid li d-diversità kulturali u l-multilingwiżmu huwa ta' benefiċċju konvenzjoni drittijiet tal-nidem tajt li kulħadd għandu dritti ta' libertà ta' espressjoni. Dan flimkien ma' dritt tal-opinjoni, dritt li komunika u li ma jkunx hemm intħil mill-awtoritajiet pubbliċi għal dan. Dawn huma atti ta' liġi internazzjonali li ġew ratifikati fost l-oħra mir-Repubblika tal-Bulgarija. Għanna tweġiba tal-Kommissjoni Ewropea li waslet ilna fit-22 ta' settembru 2015. Importanti li l-istituzzjonijiet Ewropej jigarantixxu skambju liberu ta' informazzjoni bejn iċ-ċittadini sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jifhmu u jipparteċipaw fil-proċess elettorali. Rajna bosta drabi li l-awtoritajiet Bulgari ma jeħux l-obligi tagħhom sabiex jiggarantixxu l-standards demokratiċi għal libert għal elezzjonijiet ħilsa skont il-liġi Ewropea għax li li inti tesprimi ruħak fi kwalunkwe lingwa oħra li f'dak uffiċjali tmur kontra ir-regoli demokratiċi dawn l-istrizzjonijiet legali. Għax inti minn tixqa tħalli l-votanti jesprimu ruħom f'lingwa oħra. U laqas il-kandidati Aħna danna naraw kemm fil-karti ehm, ta' ġustiz fundamentali anki fit-trattati. Sen President, jina dina għajjim ta' għoddim il-Komitat ta' Petizzjoni mux sempliciment għall-imħabba ta' pajjiżi, ma xina rrit li pajjiżi xi darba isir model ta' demokrazija Ewropea ma nistax naċċetta li pajjiżi jagħmel dawn l-affarijiet li jmorru kontra id-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk nixtieq jiena nistaqsi lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex din petizzjoni titħalla miftuħa. U nisħaq il-fatt li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu jdur fuq libe għall-opinjoni u li dik l-opinjoni tingħata wkoll lil Franz Timmermans bħala Viċi President tal-Kummissjoni. nkariga t-nġittiet tal-bniedem. Din il-petizzjoni għada maġiċ publika ġifiri għat mandiċ l-appoċ ta' ċittadini u dan għaw argument favur dak li għadni għaffad. Grazzi ħafna. U naħseb li jessa rappresentant tal-Kommissjoni Wassurvaġi jekk jaġbok. Iva, grazzi, grazzi tal-li għed t-permetti li nitkellem dwar din il-petizzjoni fuq il-ġittijiet elettorali u l-użu tal-lingwi fil-kampanji elettorali. Il-Kommissjoni tiġa tat l-opinjoni taħħa l-komunikat l-opinjoni li l-Parlament għalhekk kull ma nista' nagħmel huwa li nerġa' nsemmi l-elementi ewlenin ta' dan kollu. L-ewwel nett infakkarkom fis trattat Ewropej f'dan il-qasam ta' elezzjonijiet. L-Unjoni Ewropea m'għandix seta ġenerali fil-qasam elettorali fit-trattati, aħna nagħtu dritt li ċittadini Ewropej li votaw f'elezzjonijiet lokali u nazzjonali fil-pajjiż fejn huma jgħixu anke jekk ma jkollhomx in-nazzjonalità ta' dak il-pajjiż. Tieni net Il-liġi Ewropea għandha wkoll dispożizzjonijiet dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-prinċipju komuni għal dawn l-elezzjonijiet jinsabu fatt ta' sena 1976 fejn għanna Hemm bosta prinċipji mniżra bħal pereżempju l-libertà tal essenijiet l-universalità tal-elezzjonijiet kif ukoll affarijiet tekniċi bħal pereżempju s-sistema ta' proporzjonalità li tiġi applikata fis-stati membri kollha. Għalhekk, fil-qosor, il-konklużjoni tal-Kummissjoni hija illi il-kondotta u tal-kampanji elettorali l-użu tal-lingwa mhumiex affarijiet insemmija speċifikament fil-liġi Ewropea il-liġi Ewropea mhijiex preċiża ħafna dwar il-kwistjoni ta' din il-petizzjoni imma mill-banda l-oħra nirreferikom għal pożizzjonijiet ta' qabel tal-Kummissjoni xi li tqajmu affarijiet simili mistoqsijiet oħra bil-miktub, per eżempju numru 3774 tal-2015 kon dak li kien qalet il-Kummissjoni hemmhekk il-Kummissjoni qalet li elezzjonijiet ħilsa. Imma ħilsa meta jiggarantixxu l-espressjoni ħilsa u rieda tal-elettorat dan ifisser li l-informazzjoni li tiġi ċirkolata b'mod ħieles qabel l-elezzjonijiet u min jeleġġi irid ikun f'pożizzjoni li jipparteċipa fil-proċess elettorali. Importanti li l-Istati membri jaħdmu sabiex jiggarantixxu dan l-istandard demokratiku li mniżel ukoll fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Biex nikkonkludi, nedilkom li rati il-qorti tal-Strasburgu interpretat dan il-prinċipji demokratiċi u d-deċidiet illi fi prinċipju l-istati u mantitolati li jirregolaw l-użu tal-lingwi mill-kandidati u jimponu wkoll ċertu limitazzjonijiet raġonevoli. Imma il-qorti qalet ukoll li tal-restrizzjonijiet rridu jkunu skont il-valuri essenzjali tal soċjetà demokratiċa ka li tinkludu wkoll il-libertà tal-espressjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa niftaħ id-diskussjoni għal membri li jixtiequ jintervjenu. Is-sur Zambaski l-ewwel u skużawni jekk ma għattux sewwa ismek. Grazzi. Ma jimportax jekk qed tgħid li ismi ħażin. Mela, Sinjura President, eżis kollegi. Jina nixtieq naqsam ma'kom l-opinjoni tiegħi dwar dak li għadna kemm smajna. Missur Kjuċuk. Naħseb dak li qed jgħid ma jistax jiġi ipprivat b'mod legali. Jina daqsxejn sorpriż dak li għadni kemm smajt għal pajjiż li naqat mal-Unjoni Ewropea jrid ikun pajjiż demokratiku u pajjiżi żgur li jikkwalifika taħt eh, dan il-kriterju. Jiġifieri jkun issa u l kompetenzi tal-Unjoni Ewropea ma marbuta ma' ċittadini li qegħdin jgħixu f'pajjiż ieħor apart li mhux il-pajjiż oriġini tagħhom. Dawk il-persuni jistgħu Eh, jitru anka l-elezzjonijiet lokali u Ewropej. Jiġifieri, m'hemm l-ebda regola fil-verità dwar l-elezzjonijiet apparti dawk lokali u Ewropej. Dan jfisser li liġi elettorali tiġi timxi skont il-kompetenza nazzjonali skont anka l-movement ħieles tal-informazzjoni sabiex il-ċittadini kunu formati il-orti Ewropej Ewropew għadġitti tal-bniedem tgħid illi jistaw jintużaw il-lingwi differenti waqt il-kampanja elettorali. Smajna mill-qorti li l-istati membri, waqfet li l-istati membri għamlu ċertu restrizzjonijiet. Palissa f'pajjiżi il-libertà tal-espressjoni għanda garanzija allura kulħadd jista' jesprimi ruħu, ma nistax nifhem għal fejn il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni Ewropea ikunu jixtiequ jidħlu f'dawn l-affarijiet interni ta' stat membru. Dan għaliex jista' jwassal għal preċedent perikolus. Fi Spanja, per eżempju, wkoll hemm dawn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet u ma, noħolqux preċedent il-libertà tal-kelma u l-libertà tal-għażla hija garantita għal kulħadd min jgħix kull min jgħix fil-Bulgarija. Memx memħat li ħajwaqqafhom Nixtieq li din il-petizzjoni tingħalaq peress illi tmur kontra il-liġi ta' l-Unjoni. Grazzi, is-Sur Marja sissa. Grazzi, Senjura President. Jiena nista' naqbel ma' Sir Baski. Aħna wkoll naħsbu il-petizzjoni għandha tingħalaq kira ta' minn kien hemm diskussjoni u smajna l-opinjonijiet tal-Kummissjoni. Jiena ma naħsibx illi hemm xi ħaġa oħra li nistgħu nagħmlu aħna. Jidher illi hemm żewġ naħat għal din is-sitwazzjoni kif tistaraw fin-nota li ġiet preparata. Dan huwa dritt elettorali tal-Bulgari u l-minoranzi u n-nies li, ma tuldux hemmhekk. Issa meta nitkellmu fuq drittijiet ta' stat membru għal ċittadini f'elezzjonijiet li mhijiex marbuta eh, f'elezzjonijiet li mhumiex marbuta ma dimensjoni Ewropea, din ta' allura taħt qasam intern domestiku. U meta nitkellmu fuq l-elezzjonijiet eh, nazzjonali u ċittadini Bulgari din ta' taħt kompetenza interna u domestika. Allura ma naħsibx li hemm xi dimensjoni Ewropea. li tista' nistgħu ngħidu fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Issa, il-proċeduri li jistaw ikunu marbutin ma' drittijiet Ewropej. Semmejna il-President Juncker u oħrajn illi jixtiequ jipparteċipaw. Naħseb aħna nistaw inħarsu lejn il-proċedura tal-liġi elettorali. Fortunatament jew sfortunatament. Il-fattuwa illi mannix liġi elettorali uniformi għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan l-aħħar kien hemm xi modifiki għal regoli li diġà huma eżistenti, imma m'hemm xi ħaġa ehm, komuni eh, dwar kif l-elezzjonijiet għandhom isiru. Hemm l-Istatut tal-1976 fejn joħloq ċertu prinċipji ġenerali, regoli ġenerali, imma mill-bqija dejjem ikun fidejn il-ġurisdizzjoni nazzjonali U għattini darba għedin naraw illi unek għanna kasiħor fejn is-sur Junker kun jistiq ikun hemmhekk bħala kandidat. Il-bija il regoli ġenerali kollox jista' jihdem fuq livell domestiku skont il-liġi tal-Bulgarija. Allura, din il-kwistjoni ta' kompetenza u eh, il-komitat fix tagħna fiex jidħol jiena naħseb illi mhux normali jkollok situazzjoniet politiċi kemm fil-Bulgarja u anke eh, f'pajjiżi oħrajn. Aħna diġà kellna kwistjonijiet fuq l-uż tal-lingwi fi Spanja pereżempju anke f'parti oħra tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi il-Kumitat tagħna aħna smajna deċidejna li din kienet ammissibli imma ma nasibx li kien hemm xi tip ta' proposta oħra. Aħna nalqu l-applikazzjoni peress li l-affarijiet l-oħra huma marbuta biss mal-Bulgarija. Aħna smajna it-tweġibiet eh, tal-Kummissjoni għal-mistoqsijiet li kien hemm qabel. U naħseb tiftakru kollek kien hemm kwistjoni toħra simili għal sitwazzjoni ta' Spanja. Kien hemm ċertu ċirkostanzi illi kienu marbuta ma' dritt tal-vot, per eżempju. Ma naħsibx li hija xi ħaġa adekwata li dawn il-kwistjonijiet jiġu imqajma minn min pajjiż ieħor. Naħseb kulħadd jista' jifhem x'inhi s-sitwazzjoni u aħna bħal ma qal oħrajn aħna nixtiequ li din il-petizzjoni tingħala wkoll. Grazzi ħafna, Sur Sebastja. Grazzi ħafna. Għal-kontrarju ta' dawk li għadhom kif tkellmu jien naħseb li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa jekk tingħala nkunu qegħdin nattakkaw dritt fundamentali naħseb illi qed nanalizzaw il-problema minn perspettiva żbaljata u kif qal il-Kummissjoni Dina miex problemi ta' leġislazzjoni elettorali interna tal-pajjiż dal-każ il-Bulgarija, imma ksur ta' dritt fundamentali. Id-dritt tal-libertà ta' espressjoni li hija mħarsa mit-trattati tal-Unjoni Ewropea, trattat tal-Lisbona fil-fatt huwa artiklu wieħed illi iħares dan id-dritt qed ngħidu illi il-partit ta' Sur Kuċuk iddeċida illi hemm bżonn jitkellmu bil-lingwa uffiċjali u jibqija tispiċċa immoltat. Din hija ksur ta' dritt tal-libertà tal-espressjoni. Dina mhix kwistjoni Bulgara imma kwistjoni Ewropea Għalek din il-petizzjoni tibqa miftuħa għalix għat jinkiser dritt fundamentali. Tkellimna dwar kazijiet paralleli fi Spanja għalu ma nafxa xiex jajdu jina Spanjol kienem denunċi dwar xie tip ta' diskriminazzjoni lingwistika ma' qatt għax inti tuża lingwa fil-pubbliku jew fil-privat ah, fil-, -pubbliku, fil-kampanji elettorali jintużaw mill-lingwi kollha l-qasbisum uffiċjali fi Spanja saħan sitra l-Urdu, l-Ġermanis, l-Arbi. E, ma minx sens li dak li kun tgħidlu xista jitkellem u ma jitkellemx. Mod li xinu x'inhuma l-lingwi uffiċjali dik ġohra. oħra Imma din hija kwistjoni nerġa' serja mens qed timmulta persuna għaliex tkellmet b'lingwa li rida ti, kif tista' inti tiddeċidi li dik il-persuna mistax titkellma b'dik il-lingwa, dan huwa ksur ta' dritt, mhix kwistjoni bulgara, din hija kwistjoni ta' ksur ta' drittijiet fundamentali. Għalhekk President, nixtieq li din il-kwistjoni tibqa' miftuħa, grazzi. Thank you very much, Mr. Malin. Grazie ħafna, Sur Malinov. Grazie ħafna, President. Jina ħanitkellem fissem il-PPE, l-gbar grupp dan il-komitat. Jina ma nxiex nirrepeti l-argument. Naqbalet mill-ewwel għall-konklużjoni tiegħi, il-petizzjoni għandha tingħala għal numru ta' reġunajiet li forse li ġa semmew kull pajis demokratiku jazbu li hemm ċertu politikanti li jagħmlu l-istess l-istess żbalji jazbu li mhumiex ta' kompetenti ta' rati li huma membri li huma membri fil-komunità komunità tagħhom. Naħseb kulħadd jaf x'tib ta' kawas jista' jkun hemm jekk il-politikanti ħajinterpretaw eh, liġijiet huma Aħna għanna qafas legali u għanna il-Orti Ewropea għal ġittijiet tal-bniedem. Diġa għalu illi l-istati jistaw jirregolaw l-użu tal-lingwi mill-kandidati u l-persuni waqt il-kampanji elettorali. U daqsek. Issa, jekk għanna dan il-prinċipju u għanna il-Orti Ewropea ġittijiet tal-bniedem, diġa edna xaħġa fuqa Issa irridu nikkritikaw id-deċiżjoni tal-qorti. Nistgħu nagħmlu dan ovvjament u dejjem nistgħu nargumentaw illi sistema demokratika għadha mhijiex demokratika bizzejet. Imma il-membru fil-Bulgarija mhux qed jikser xejn fil qafat legali. U la darba ngħidu li dan miex demokratika bizzejet, qed ngħidu u allura li l-Unjoni Ewropea mhijiex demokratika bizzejet, allora dan debattum ma jaf It-tieni punt, jiena nixtieq infakkar l-udjenza illi aħna nitkellmu fuq kampanji elettorali biss. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet oħrajn ta' kif il-Bulgari qed iġu informati, m'hemmx ksur ta' drittijiet oħrajn. Din hija restrizzjoni illi insibuha fil-liġi elettorali tal-Bulgarija u hija poġġata minn kunsens ġenerali. Jina nishtiq nalaq żewġ punti oħra illi mhumiex marbutin b'mod dirett ma' din il-petizzjoni partikolari, imma naħseb nista' nargumenta favur għaliex xini li għal sena biss membru ta' dan il-komitat. Imma rridu nimxu ma' liġijiet. Mela, l-ewwel ħaġa, rridu noqdu attenti meta naċċettaw il-petizzjonijiet u jkollna dibattiti. Il-petizzjonijiet dak il-petizzjonijiet illi jintbatu fi żmien li jkun hemm elezzjonijiet. Għaliex hija suspettuża għaliex dawn jintużaw fil-politika eh, nazzjonali b'mod li mhux adekwat. Umbagħad it-tieni punt, jiena ma tantx jiena ma tantx inħossni komdu meta il dan il-kumitat jintuża mill-MPs sabiex naf li memx regola biex twaqqaf għadin, imma naħseb li dan il kumitat qed hawnhekk għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u mhux għal membri tal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb u ħanimxi ma dal-prinċipju. Jisu nuqqas tal-użu ta' dan il-komitat li fentuża il-proċedura urġenti eh, sabiex l-MP irressa petizzjoni. Allura, jiena nishtin nerġa' nirrepeti dak li bdejt bih, il-petizzjoni għanda tinala. Thank you very much. Grazzi. Signora Tum. Grazzi, President. Ħabga li mawnx student, l-interpreti studenti. Jena preferi nitkellem bl-Inglis. Jena favor din il-petizzjoni, mija fil-mija, u zgur ma naqbilx li naqluwa. Kif nafu? meta nitkellmu fuq il-minoranzi tradizzjonali Ewropej, aħna nasbu illi aħna qed nitkellmu mal nitkellmu fuq dawn il-pajjiżi kandidati bħalli kieku huma xi tibta qarajjes qabel it-tit biex ngħidu hekk. Jiġifieri nixtru l-aħjar affarijiet, il-libsa l-bajda sabiħa, u mbagħad nagħmlu t-tieġ u ma nagħtux każ kif tidher l-rusa wara U dan kien il-kas li ġara f'pajjiżi fl-Estonja, l-Latvja u anka l-Bulgarija. Qed nitkellmu fuq il-libertà tal-kelma. Jekk inti tixtieq ehm, jekk inti tixtieq jekk inti tixtieq bih xi ħaġa li dawn il- kategoriji ta' minoranza titkellem bil-lingwa tagħhom, aħna nitkellmu fuq valuri Ewropej. Aħna għandna kwistjonijiet kbar eh, f'ħafna kumitati oħrajn, per eżempju, fuq il-propaganda eh, russa, per eżempju, u fl-istess ħin aħna qegħdin naqtaw gruppi saħ ta' persuni minn din l-informazzjoni li nistgħu nibatulhom bil-lingwa nativa tagħhom. Din mhijiex ħaġa stramba fl-opinjoni tiegħi. U eh, fuq dan l-argument illi smajt mill-ġar tiegħi ħadd ma ndrit waqaf juża il-lingwa tiegħu. Jina esperjentajt anka fil-minoranza tiegħi fl-Estonja, inti inti ma titneħiex mill-pajjiż, jekk jiena qed inħallas it-taxxi u jekk jien għandi kandidat li jixtieq jitkellem miegħi bil-lingwa nattiva tiegħi, jiena xi ħaġa normali allura għandna inħallu tiġi. Grazzi, issa Sur Ġarki. Grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb din hija kwistjoni importanti u sensittiva. Pajjiżi differenti hemm pożizzjonijiet differenti fuq din il-kwistjoni. Jiena nixtieq nixtieq nresaq il-pożizzjoni tiegħi, jiena ġej mill-Slovakkja, pajjiż multietnika u hemm 40% li jgħixu f'minoranza minn pajjiżi oħrajn Aħna fil-5 ta' Marzu għanna kampanja elettorali bħalissa qabel qabel l-elezzjoni ġenerali. Kulħadd huwa mislen li juża l-lingwa nattiva. tagħhom kemm bil-miktub, kemm bil-fom, għandna l-billboards bil-lingwi differenti, allura naħseb fl-opinjoni tiegħi din hija pożizzjoni Ewropea, jiġifieri ma tirris ma jkunx hemm restrizzjonijiet l-użu tal-lingwi f'minoranza. U għalhekk il-pożizzjoni tiegħi hija waħda pożittiva. Pal sur Kurċuk. Grazzi. I didn't hear. Did you did you propose to keep it open? I I understood. Inta tipproponi li ħalwa miftuħa u xek. Tajjeb. Mela, Margaret Auken kjaġbak. Jena naħseb ħan nitkellem bil-lingwa nativa tiegħi. Il-Presidentu u jiena nirrappreżentaw pajjiżi illi kellhom lingwi ta' minoranza fl-Iżvezja u Norveġja aħna kellna problema wkoll bin-nies li ma jistgħux jitkellmu bil-lingwa ta' sami u eh, aħna bħala Norveġiżi aħna kienet ħaġa li kienet ħasra fil-Danimarka u kollem minoranza eh, ġermaniza. U ovvjament huma eh, anka eh, minoranza daniza huma jitkellmu bid-Daniż. Fl-elezzjonijiet min ma jitkellimx bid-Daniż jitkellmu bid-Daniż minħabba għavolja l edin fil-Ġermanja. Allura naħseb ma sens li ma nħallux nies li jużaw il-lingwa f'minoranza tagħhom fil-pajjiż li qegħdin. Jiena naħseb li hija xi ħaġa umanitarja din u sens komun illi tħalli l persuni jitkellmu il-lingwa nattiva tagħhom. Bekk ikun jistaw jitkellmu bejnietom b'mod aħjar, u mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-gruppi ta' minoranza din dan huwa prinċipju importanti fl-Unjoni Ewropea. L-idea li tipproteġi il-minoranza u d-dinja hawnhekk jitlu l-lingwi wkoll hija part importanti mill-kultura u l-ħajja ta' dawn il-gruppi ta' minoranza u allura naħseb illi din hija kwistjoni tant importanti. Xi tfisser meta tneħi il-lingwa ta', ta grupp ta' minoranza, speċjalment anke felazzjoni. Għanna nitkellmu fuq espressjoni preċiża, u inti tista' titkellem u tista' tgħid dak li trid bil-lingwa nattiva tiegħek. Hemm differenza bejn dak li tixtieq tajt, dak li trid tajt u dak li tista' tajt. Allura jiena nħoggos li ta' nixtieq għalhekk ħadgos nitkellem bil-lingwa nativa tiegħi din id-darba. Jiena nixtieq li petizzjoni tibqa' miftuħa hija ħafna iktar importanti minn dak li sempliċement jiġri fil-Bulgarija biss. Grazzi ħafna. Dejjem tajjeb li nisimgħu il-lingwi Skandinavi dan il-Kumitat. Issa, naddu il-kelma li sur Dan Baski għal darbohra. Никой в bulgarija Jiena naħseb kien hemm noqgħod ta' ftehim f'din is-sala. Ħadd fil-Bulgarija ma jwaqqaf lil xi ħadd milli juża l-lingwa nattiva tiegħu jew tagħha. Il-kollegi li qed jgħidu li huwa normali li jużaw il-lingwa tagħhom fil-ħajja jistaw jamlu dan kull ġurnata fis-sena, ma ma tistax issir waqt kampanja elettorali. Din id-dispożizzjoni tinvolvi biss il-kandidati fl-elezzjoni u l-imġiba waqt il-kampanja elettorali. U ma, ma jistawx jazdu jitkelmu bil-lingwa nativa tagħhom fuq televiżjoni waqt il-kampanja elettorali b'mod ġenerali. Apparti minn hekk m'hemm l-ebda proibizzjoni fil-Bulgarija milli xi ħadd juża l-lingwa nattiva tiegħu. Ek nħarsan il istati Baltiċi, per eżempju, għandna eżempju interessanti mek, naħseb hemm minoranza russa jekk min sejra żbal dawn il-pajjiżi u dejjem tilmenta illi eh, dejjem tilmenta bil-problemi li għandhom huma l-fatt li qed jinkisru drittijiet tagħhom. Aħna il-koll f'din is-sala rridu nimxu mat-trattat tal-Unjoni Ewropea illi jistipola li l-liġi tal-elezzjoni taqa taħt il-kompetenza tal-istati membri u rridu nimxu mal-dispozizjoni ta' trattat u xek. Eh, jekk hemm xi ħaġa li ma toġobniex fil-Litwanja, fl-Estonja u fil-Latvja, dan jfisser illi nista' ngħid il dawn it tlet pajjiżi li jridu jbidlu l-liġi nazzjonali tagħhom. Dak li qed nipprova ngħid huwa illi hemm kontradizzjoni mal-liġi tal-Unjoni u l-ordin nagħlqu il-petizzjoni. Sinjor Briol. Xoj dela tampoco. Mela, jiena nista' niskellem bil-lingwa tiegħi ma nistax nitkellem bil-Valenzjan, ħaġa li għadnija bosta drabi f'dan il-Parlament u mill-gluan eh, eh, eh, aħna niddefendu il-lingwi kollha, il-lingwi il lingwi kollha il lingwi kollha għandhom jiġu miskema fil-Parlament se qasam pubbliku fil-ġustizzja u ovvjament waqt kampanja elettorala elettorali lingwa li dak li jkun irid jitkellem ma jistax f'kampanja elettorali u dim it-televiżjoni jekk tgħidlu ma tistax titkellem lingwa inti qed tattakka lin-nies li jitkellmu dak l-insien u hija diskriminazzjoni li tmur kontra leġiżlazzjoni Ewropea. Jiena naqbel ma dak kollu illi ntqal favur din il-petizzjoni nifhem li qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar diskriminazzjoni lingwistika qegħdin nikstru drittijiet ta' dawn in-nies u din il-petizzjoni noħoss li għandha tinżamm miftuħa u proposta għaraw xtaħsbu issa fil-Kumitat tal-Libe aħna qed naħdmu fuq id-dritt lingwistiku u d diskriminazzjoni lingwistika u forsi nistgħu ngħaddu din il-petizzjoni hemmhekk ukoll sabiex ikollna evalwazzjoni min-naħa tal-ibe ukoll dwarha grazzi. Tack så mycket för det. Och nu går ordet till herr Ali. Grazie ħafna, Sassur Ali għandek il-kelma. Grazzi. Signora President, jena nishtiq li din il-petizjoni titħalla miftuħa. Nispjega għaliex. Tres u ħafna argumenti u jena nishtiq nitfajzi dawl fuq il-sujġet u najt li l għonet net. Biex l lura għal dak li jintqal mill-kollega Bulgaris tagħna li qed jirrappreżenta l-ikbar grupp hawnhekk tal-PPE Isir Kutrik tkellem żewġ eh, sentenzi bil-lingwa materna tiegħu. biex jitkellem dwar il-nanni tiegħu għax huma ma setgħux jitalmu l-Bulgariż. U minħabba din il-sitwazzjoni eh, u spiċċa multa mill-Komitat Ċentrali u kien jitkellem bl-Ingliż ukoll bil-Bulgariji. Iżda u ma ġiex immultat. U x'inhi differenza? Differenza hija li nħossu li l-mexxejja Ewropej kollha għadhom ikollhom dritt u jitkellmu għal familja politika tagħhom u uh, ma jiġix penalizzati u eh, din hija sitwazzjoni fejn huma ċaħta mill-lingwa materna tagħhom meta għandna jkollna dritt nitkellmu mal letturi tagħna. Seba' miljun eh, persuni li għajxu għanek u miljun Bulgaris jiġu minn minoranza etnika. u ma jafux jitkellmu bil bulgariż sew. Aħna nitkellmu bil-Ingliż u nitkellmu b'lingwi differenti u l-mexxejja tagħna jitkellmu b'ħafna lingwi u jista' jikkomunikaw dawk il-lingwi dik mhix il-problema, iżda jiena l-istess naħseb li importanti li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. U għandna nappoġġaw u ma nitħlux eh, sma fej ma nix setat. Mela, aħna edin tart eh, il-ħin se jispiċċanna u irridu nalqu dan il-punt. Se nagħti kelma li sur Marja sal-aħħar kelma fuq dan u mbagħad se nala eh, dan il-punt Ek bat zoċ minuti għal petizjonant għal xi eh, kummenti tal-elo sur Marja. Grazie ħafna. Jina nasab li għaw diversi kwistjonijiet involuti għawnek l ewwel net. Id-dritt biex il-kandidati waqt il-periodu ta' l-elezzjonijiet biex jużaw il-lingwa tagħhom anki dawk ta' minoranza, dritti ta' minoranza, dawn għandhom ikunu jistaw jużaw il-lingwa tagħhom għal-mexxejja tagħhom Mela, żewġ punti sur vapor mar fil-Bulgarija u tkellem iżda ma kienx qed joħroġ għal elezzjonijiet meta għamel dan. U t-tieni? Għanna il-situazzjoni tal-kandidati l-oħra u tal-votanti l-oħra. Per eżempju, tistaw timmaġinaw L-argument huwa serju, kif tistaw timmaġinaw l-argument huwa serju ħafna. Tista' titkellem miegħu eh, iżjed eh, wara eh, iżda mhux hawnhekk. Per eżempju, għandna votanti li ma jitkellmux bit-tork fil-Bulgarija u għandi għandna kandidat li suppost qed joħroġ għall-Bulgarija kollha kemmi u jirrappreżenta l-Bulgarija kollha kemmi u jitkellem biss bit-Tork u ma jit u l-Bulgariż l-oħra ma, ma jifmoħx. U bekk ma tkunx tista' twieġeb bħal argumenti tal-kandidat. Għanna għanna dawn il-lingwi biex inkunu inkunu jista' jkollna l-dibattitu Per eżempju, illum għanna l-interpreti u bekk kulħadd fil-kamra eh, jista' jifhem hawnhekk qed nitkellmu dwar il-kandidati. Il-kandidati mhux dejjem se jkollhom l-interpreti hemmhekk. Importanti li nużaw il-lingwa li kulħadd jifema jekk se tirristrinġi l-krim tiegħek għal partijiet ristretti tal-popolazzjoni, kif l-oħrajn kif se, se jifmu l-argumenti tiegħek. U naħseb li dan huwa l-isfond tajjeb fil-rigward ta' restrizzjonijiet, restrizzjonijiet fuq l-użu tal-lingwi jekk qed tiġi elett biex tirrappreżenta l-pajjiż kollu kemmu mela m'għandekx tirrestrinġi l-messaġġ tiegħek għall minoranza għal sezzjoni biss tal-popolazzjoni. Dawn huma drittijiet tal-kandidati meta jagħmlu il-dikjerazzjonijiet pubbliċi speċjalment għandu jkun possibbli li jagħmlu dikjerazzjonijiet rutini Dana għandu taħt il-leġislazzjoni eh, eh, interna u ma għandhom ikollhom eh, il-kompetenza biex jaħdmu fuq dan. Mela nistgħu nitkellmu bil-Grek u bil-Svediż jew kwalunkwe lingwi oħra għax għandna l-tradizzjoni hawnhekk l-interpretazzjoni. U għalhekk għandna nkunu kuntenti u gburin għax hija ħaġa fantastika li nistgħu nbidlu l-lingwa li qed nitkellmu biha u nikkomunikaw direttament ma' xulxin. Naf li tridu titkellmu iżda jekk niftaħ il-kelma għalikom wara li ħabbart li għandna limitu se jispiċċana l-ħin u il-punta wara huwa diffiċli daqs kemm kien dan. Qed nipproponi li se nerġa' nagħti l-kelma lill petizzjonant eh, kellem fil qasivi kjoġbok fil-qosor kemm jista' jkun. kollegi, se nitkellem fil-qosor. Di mhix kwistjoni nazzjonali, hija waħda Ewropea sur Malinov, sur Ġotoski. Fejn għandi jmur jekk tridu tkunu demokratiċi? Tistgħu tagħmlu hekk iżda minn tkomx qed tagħmlu hekk il- fil-ħafna każijiet deċiżi mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. tal ġustizzja kontra Turkija illi wara kollox mhuwiex membru tal-Unjoni Ewropea. Deċiżjoni teħdet fl-2004 u fl-2013 fit-Turkija stati li mhuwiex stat membru eh, kampanja tal-elezzjonijiet saret b'lingwa mhux eh, uffiċjali U di miex eh, eh, kwistjoni nazjonali, iżda waħda Ewropea u jiena sen semmi dan il-punt fil-Parlament Ewropew. Għanna preċedent fej kena deċizjoni mill-Qorti Ewropea ta' Dritti tal-Nidem, xi darba se jkun hemm deċiżjoni fej jaraw li għanna problema hawnhekk. Fi żminijiet tal-komunisti il-finja il-multa kienet ta' ħames ħames eh, levs u issa qiegħed elf levs. Dik hija demokrazija għalik il-Bulgarija stess eh, hija demokrazija ġitiet tal-ċittadini eh, kollha Bulgariżi jiġu rispettati jiena ma nirrappreżent ma nirrappreżentax komunità, jiena nirrappreżenta ċittadini bulgariżi kollha. Jiena nista' nagħmel kampanja eh, tal-elezzjonijiet mhux biss Sofija, iżda anki fraħa l-imbiet fil-pajjiż fl-2008, pereżempju, il-partit politiku tiegħi ippropona ħafna l-Parlament Nazzjonali fejn, liġi fil-Parlament Nazzjonali fejn edna li lingwi oħra mhux uffiċjali għandhom ikunu jistgħu jintużaw. U jiena qed nikkwota hawnhekk fejn meħtieġ u blajnuna ta' interpreti. Tistgħu taraw l-assurditajiet illi tispiċċa bihom aħna konna qed nitolbu għall-użu ta lingwi oħra. Blajnuna tal-interpreti u l-abbozz tagħna leġislazzjoni tagħna eh, eh, fallita x'kulħadd kien kontra. Jiena nara li din il-kwistjoni hija sensittiva ħafna u jiena eh, se nkun inħossi għandi nkun kawta fejn ikkonkludi se nipprova jekk jiena ma fimx sew, però kollegi tiegħi għandhom ikorreġuni jiena inħoss li għanna maġoranza ċara biex insommu l-petizjoni miftuħa jiena t proponi barra minnek li insemmu din il-kwistjoni fitra mal-Viċi President tal- tal-Komissjoni Sur Timmermans illi huwa skedat li jiġi fil-laqa tal-petizjonijiet fit-19 ta' april nistaw niktbulu u namlu ċara li din hija kwistjoni li nħossu li għanna nkunu għandu jkun fuq l-agenda meta iżurna kif eh, intaqal għalmi kollegi il-libet jagħmel xogħol fuq il-drittijiet lingwistiċi fl-Unjoni Ewropea nistgħu nistgħu nitlu f'dan il-proċess permezz ta' itra naf li libe għandu wis xogħol ma nistgħux insaqsuhom għal opinjoni bħalissa peress li libet jirċievi ħafna proposti leġislativi bħalissa, iżda nistaw nużaw il-proċess permezz ta' itra. U bekk naħseb li dana ikun il-mod li ziet utli kif nisan nimxu l-qoddim. Jina ekket qed niproponi, qed nara l-kollegi li qed jaqblu, qed nara kollegi oħra li żgur li ma jaqblux, però ek qed nara l-maġġoranza f'din il-kamra f'dan il-moment. Nisan niproċedu b'dan il-mod iva. Tajjeb, grazzi, u nerġaw lura għal dan is-suġġett iżjed il-qoddim. Aħna ninsistu fuq il-proposta tagħna Nifimt mal-PPE li meġ maġoranza għanna ħal-oħra għanna gruppi li ma tkellmux fuq l-opinjoni tagħhom. Fejn huma l-opinjoni tal-SND u tal- jiena il-President hawnhekk u nista nara situazzjoni fil-Kamra. Tistgħu tikkontestaw dan? U nistaw nivvotaw. Jiena m'għandix problema jekk ikonna vot jekk tridu vot trid tistaqsu għalih. Trid irridu nifmu min qed jivvota xiex għal PPE taċċetta il-proposta tagħna biex nal-oħ. Lima grupp qed jipproponi illi dana jibqa' miftuħ. Laqqa smajna xi opinjoni ta' xi gruppi, smajna l-opinjoni tal-ħodor. Tal U l-SND u l-oħrajn, Sur Marjas, anki jekk ma tkellmux jiena bħala president, ħarrist lehom u komunikajt magħhom u jiena nista' ngħidlek illi għandna maġġoranza ċara għal dak li jiena eh, għal dak li għandi kifet. Jiena ma naħsibx li hemm maġġoranza, naħseb li għandna jkollna vot vot fisem il-gruppi biex naraw minu favur u minu kontra. Ir-regola hija segwenti tajt il-President dana kull ma jgħat hawnhekk huma l-membri preżenti f'din il-laqa e, u il-membri preżenti biex jivvotaw. Eh, mela, għandna nivvotaw. Jgħid Marjas, kulħadd preżenti bħala membri tal-Parlament Ewropew għandu dritt jivvota. Biss dawk li jistgħu jivvotaw għandhom id-dritt jivvotaw. Inkella naħorġu nsaqsu li kulħadd jidħol. Nistgħu morru għal iżjed eh, membri u bekk nivotaw, bekk tkunu qed taġixxu b'mod onorevoli, sinjuri. Onorabbli, signori. Ehm, fejn huma regoli biex eh, għal votazzjoni hawnhekk? Li, I'm just, I'm verifying. Listen, I am I verifying with the head I, of unit. I follow, I follow, I... Mela, jena t-verifika mal-kap tal-unit I. Jena t segwi regoli però irridu inkunu nafu min għandu dritt jivvota. Jekk tala ħalqek nista' nagħtik l-informazzjoni issa stess. kwalunkwe persuna li parteċipa fil-fdan dibattitu għandu dritt jivvota. Skont ir-regoli li għanna hawnhekk qudiemna mal-kap tal-unit. Dawk prezenti li ma tkellmux għandhom id-dritt li jivvotaw jiġifieri All those, all those who Mela daw kollha li l-ismijiet ingħataw lill segretarjat illi jissostitwixxu membru ħieħ għandhom id-dritt li jivvotaw. Anki eh, u illi vot illi f'dan id-dibattitu għandi nagħmilha ċara illi ħadd sissa ma saqsa biex jivvota fil-fatt. Jina kontestajt il-deċiżjoni tiegħek li kien hawn maġġoranza jiena għetlek li għandek id-dritt biex titlob il-vot. Et ekket insaqsi, mela għanna talba l-vot u se jisir, issa stess. Minu favuri li l-petizjoni tibqa miftuħa u nżommu l-proposta tijaj. Ollu dejkom, jekk joġobkom, senjuri. Ehdax. Minu kontra u jixtieq jala il-petizzjoni. Ollu dejkom. Tista' tivvota. koll inti. E Il-petizzjonant jista' jivvota għal petizzjoni tija. Tajjeb. Skont ir-regoli tal-proċedura, inti ma tistax tivvota, inti petizzjonant.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 Tlieta. Mela, riżultat ċar għal-kem għalde kella wis eh, rappresentata wis, jina minniċet not iż-żewġ voti zejda, għalde għanda tlet drittijiet ta' votazzjoni li ġew prezentati il-PPE għandhom ħafna iżjed drittijiet ta', votazzjoni iżda dawk il-membri ma kinux prezenti fil-Kamra Jiġifieri għandna disa favur il-proposta tiegħi u tlieta jew erba eh, eh, fuq naħa l-oħra. Dan ifisser li għandna maġġoranza id-deċiżjoni ta' maġġoranza u nittama li kulħadd jista' eh, jirrispetta. Nirringrazzjakom. Okay, let's move on to the next. Mela, se għal punt li miss dan huwa eh, wieħed petizzjoni 1062 tal-2014 fuq it-tnaqqis fil-benefiċċju finanzjarju li kienet riċevi għalla għajnuna fid-dar. Għal-kura fid-dar tijaw. Għanna Julian Marcello li qiegħed hawnhekk eh, petizzjonant minħabba problemi tekniċi u kellu jisib żewġ petizzjonijiet fil-kontenut huma l-istess 1062 u 1072 tal-2016. Dana maġġiex irreġistrat fil-posti fil tajjeb u iżda dan korreġut iżjed tard. Issa il-petizzjonant tal-ħames minuti. Tista' tiskellem. Mikrofonu. Signor President, onorevoli membri ta' Kommissjoni, membri ta' Sekretarjat, Signori Mistidna, eżis interpreti fissem il-tużana minnis il-għedina unek, nir-ingrazzjakom tal-interess u il edin it-tuni u kol dawn il-ħames minuti il edin t-permettuli. Issa, il-konfuzjoni li kellna fuq il-petizzjoni tagħna tiġġeda fuqha kellha il-virtu li għallinqas inqas teżiġi sforz li t-insfurma kontwar il-kontenut reali ta' bekk ħadd ma jitla fil-ħin li huwa important ħafna wkoll għal persuni b'diżabilità tagħna. Skont l-aħħar ċifi uffiċjali li għandi hawnhekk u li batna lilkom ukoll. Ir-reviżjonijiet balenza ilhom ibaxxu l-grad ta' disabilità minn waħda ta' wieħed minn kull set evalwazzjoni tal-2011 16.17% ta' kull erba fl-2014 26.21% iċ-ċifri uffiċjali. <clears throat> Wieħed minn kull tnejn huwa l-grad ta' qabel u naqsu għalek l-ekonomija u lajnuna l-4600 persuna disabilita jew għal 20.000 skont sorsi oħrajn. ħaġa inkonċevibli li inti taqbad u tnaqqas il grat ta' disabilita laqas biss jekk tkun rajtom il-daw nis għadin nejdu tnaqqas ġifiri il-grat ta' nis li mandomx ta' għajn, per eżempju, jew li għandhom Down syndrome. Issa l kiena qed nitlobkom tiftakru wkoll fil-kwistjoni tal-epatiti ċe tal-bieraħ tiftakru x'tasbu kieku fir-reviżjonijiet mediċi taraw illi id-diagnostika illi hija evalwazzjoni kollhom innaqsu il-gravità tal majda għal-rapa għal bikwart jew b'nofs ċertu każijiet. U jekk ikun hemm bidliet fi trattament u tnaqis minar trasparenza u minar kontroll. Aħna għedin nitolbu għajnuna, għajnuna biex nirksbu informazzjoni affidabli u biex ikon tajnuna sabiex nkunu nistaw aħna dal-boħra nafdaw l-evalwaturi tal-disabilità. Aħna qegħdin hawnhekk għax nafu l-Kostituzzjoni Ewropea t-ġirat kontra d diskriminazzjoni u tippromovi l-ugwaljanza. U sejn biex tiġi korretta kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni illi jista' jkun teffettwa l-ċittadini. Imma aħna smajna l-biraħ ukoll kwota illi l-opinjoni fuq l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-ġnus ma'uda fuq id-drittijiet tal-persuni b'disabilità u li din il komitat Peti jaħseb u nerġanajt nikwota illi Fil-liġi tal-Unjoni Ewropea il-protezzjoni għad diskriminazzjoni miex uniformi drittijiet li joħorġu minn din il-konvenzjoni jridu jiġu protetti b'mod aktar eh, komprensiv u peti foka l-iktar fuq kwistjoni ġorata ma' rispett tal persuni eh, Dissi ta' persuni b'dizabilità fl-Unjoni Ewropea, paġna 23, u għalhekk għandna nitolbu illi deċiżjoni tal-Kumitat Peti sir mux biss Performa imma se jista' jkun ukoll għal sostanza għal situazzjoni ta' ċittadini ta' Valencia. U dawk affettwati iktar mill-diskriminazzjoni qed iħossuhom misruqa, misruqa minn destin illi għadin jiexu din id-disabilità f'soċjetà illi tiżolhom, illi ma tħarrishomx. U dawn Eh, dana mux mill-ġerrituri tagħna eh, ġej, imma is-soċjetà aħna rridu nagħmlu kollox illi eh, nistaw sabiex nelbu l-ostakli. Wieħed minn kull mija jgħat għaddej minn martirju fil-rati, għaddej qed jippruvaw jġildu diskriminazzjoni ġusta u krudili. Aħna nistennew li intom tgħinuna. Il-rappresentanti tal-Komissjoni edha presenti. Il-Sur Marchetti? Naf li tista' titkellem biss dwar petizzjoni waħda oħra għax l-oħra ma ġietx eh, eżaminata iżda nistenna nistennew għanina l-intervent eh, parzjali tiegħek fuq dan. Grazzi ħafna, President għal din l-opportunità tal-li qed nitkellem fuq dan fil-fatt jiena indunajt li Sur Marcello tkellem dwar fil-biċċa kbira dwar it-tieni petizzjoni u ma nistax nirreferi għat tieni petizzjoni u bekk se nitkellem biss dwar l-ewwel petizzjoni qabel inti tkellem dwar it-tħassib tiegħek li dan il-każ se jkun eh, komplikat daqs kemmu kien komplikat ta' qabel aħna nħossu illi fil-fatt dan il-kas huwa iżjed sempliċi il petizzjoni 1062 illi Sur Marcello kien battinna għal kem nifmu il-situazzjoni u jiddispieċini ħafna dwar il-situazzjoni eh, diskritta fil petizzjoni iżda il-liġi Ewropea hija ċarissima dwar din u din hija kas ta' ebda kompetenza fil-dan huwa il-kas fil-qosor ġifiri nista' nagħtikom iżjed detaljat fl-artiklu 153.4 tat TFU jiddikjara biċċar li fil-rigward tal- tal-sistemi soċjali nazzjonali li inkludu il-benefiċċji għal kura fid-djar, l-istati membri għandhom kompetenza sħiħa hemmhekk, jiġifieri fidejn l-Istati membri u liġijiet nazzjonali u dispożizzjonijiet biex jitkellmu dwar il-benefiċċji u min għandu dritt għal benefiċċji. U dan ifisser min jagħti l-kontributi li iħalsu għal dawn il-benefiċċji. Dan kollox fidejn l-Istati membri meta nħarsu lejn it-TFU għandna artikoli li jindirizzaw xi drittijiet taħt is-sigurtà soċjali u fis-saħħa iżda Iżda huwa ċari li l-TFU kollu kemmu jaqa' taħt il-prinċipju tal sussidjarjetà speċjalment l-artikolu 6 u l-artikolu 51 tat-test tal-Unjoni Ewropea jgħidu biċar li dispożjoni tal-dan japplika għall-Istati membri meta huma stess qed japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jina tkellem fil-qosor Iżda fil rigward l-ewwel petizzjoni il-1062 eh, tal-2014 għanna najdu illi l-Unjoni Ewropea ma tistax tintervjeni u s-Sur Marcello jista jibat l-ilment tiegħu l awtoritajiet nazzjonali illi huma kompetenti. Nirringrazzjak, eh, Signora President, nirringrazzjak l-uniku petizjonant li li ġejna informati dwar huwa Sur Marcello iżda rċevejt l-informazzjoni li għana petizjonant ieħor li huwa preżenti hawnhekk m'għandix ismu iżda nixtieq nagħti l-kelma lil dik il-petizzjoni jekk għandek xi ħadd li talab biex jitkellem le huwa l-istess petizzjoni Le, mela ma mintniex zbal li xek hawnhekk, jiena kont herqana biex nagħtikom l-opportunità jekk tixtiequ illi jkollkom din l-opportunità. Mela, il signora Rodriguez l-ewwel fost il-kollegi biex titkellem. Mikrofono kieċbak. Iva tajbek. So mela, Signor President, grazzi fir reġjon fir reġjon tiegħi il komunista Valenciana, saru affarijiet korra ħafna f'daw l-aħħar snin. Mill-2012-2014 dejjem qegħdin nirrevedu il-gradi ta' diżabilità ta' eluf ta' nies dejjem jitbaxxew daw dejjem jitbaxxew il-benefiċċji tnaqis inkomprensibbli mill-aspett mediku ta' nies illi għandhom anki diżabilità kronika f'ħafna każijiet. Dina fil-komunità valenzjana il- l-ammanna il-grat naqas ta' 25% mentri ma' bqija tal-Spanja kienu qegħdin jolew isu sempliċement jekk jiġu f'Valencia nies li kienu b'diżabilità snin twal donhom mirakolosament ifiqu allura da meta jiġu hemm il-tnaqis fil-benefiċċji Eż ovvjament tiddiskrimina kontri, imma mhux mux xejn, mhux kombinazzjoni, din ġiet orkestrata minn amministrazzjoni tal-gvern ta' qabel sabiex inaqqas l-ispejjeż u jnaqqas l-għajnuniet allura lil dak li aktar għandhom bżonn u għalhekk naqqas il grat ta' disabilita mingħajr laqas biss għatraw il-persuna affettwata na' gvern ġdid issa u għat nisolbu li iġu riveduti il-kazijiet tan-nies u biex jerġa jiġu rikonoxxuti b'diżabilità li qatt ma kienet ħallithom fl-aħħar mill-aħħar. Hemm bżonn tiġi ċensurata l-aġir ta' ċertu amministrazzjonijiet pubbliċi kontra nies tant vulnerabbli li kienu soġġetti għad diskriminazzjoni hekk kif qal il pet impressjonant. Id-drittijiet ta' bniedem jifmu jarfu n nies u mhux il-kompetenzi nittama illi din il dan il-kumitat u l-kummissjoni iżoma f'moħħa dil ħaġa Grazzi. Thank you very much, Mrs. Albiol. Grazzi, Signora Albiol. Grazzi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-petizzjonanti għal ġrida tagħhom u l-petizzjoni tagħhom u tal edin magħna hawnhekk. Dan huwa eżempju ċar ta' kif il-politika ta' austerita u tnaqqis illi qed simplika għanda konsekwenzi drammatika u negattivi. Drammatika bħal dak li għedin nissimu mawnek fil-komunità valenzjana il-grat ta' disabilità tnaqqas sabiex jitnaqsu il-benefiċċju l-għajnunis li jinnatawlom u l-grat ta' disabilità tnaqas minnaj ma jkunem biss titjib fil-kondizjoni ta' dak li jkunu f'każijiet kroniċi u kol fejn ovvjament ma jistaqat ikollok titjib il-tnaqis tal-grad ta' disabilità u għalhekk l-għajnuna li daw in-nies jingħataw ifisser li dawn mhumiex qegħdin jirċievu r meħtieġa biex ikunu jistgħu jgħixu ħajjithom f'dinjità din l-iktar ħaġa gravi din hija deċiżjoni politika li jitbaxxew il ehm, l-għajnuniet. U huma daw in-nies li qed ikollhom jerfgħu il-konsekwenzi ta' kriżi ekonomika fil-komunità valenziana hija ksur ta' drittijiet fundamentali ta' dawn in-nies, ovvja illi qegħdin niksru wkoll il-konvenzjoni ta' ġnus maquda fuq persuni b'diżabilità u din il dan il-kumitat irid jagħti tweġiba għal dina il-petizzjoni. Ikkun interessanti wkoll illi forsi nibatu itra l-gvern tal-komunità valenzjana nejdu xin is-sitwazzjoni u nitolbu illi jittieħdu miżuri ta' rimedju u jiġu riveduti wkoll dawk il-każijiet fejn in-nies snaqsilom il-grad ta' diżabilità għall-inqas nibatu din l-itra u ngħidulhom il wastira il-pożizzjoni u tajja li jkun hemm riviżjoni ta' dawn il-każijiet ma naċċekkaw xie xi proposta oħra imma b'xi mod iridu wiġbu għalija il-petizzjoni. Grazzi. Mr. Sebastia, please. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, quiero... Grazie ħafna, grazie u koll il-petizjonenti illi ġew hawnhekk quddiem dan il-kumitat illum bisforz kbir. Jiena naqbel illi meta ntqal illi tnaqqis illi n-nies b'diżabilità jiddependu mill-istat membru tal-Unjoni Ewropea, imma aħna għandna xi indikazzjoni li daw lajnuniet b'xi mod qegħdin jingħataw b'mod diskriminatorja x'imbagħad hemmhekk iva ikollna aħna l n-intervjenu għax aħna ma nistgħux nippermettu diskriminazzjoni u dan huwa każ ċar ta' diskriminazzjoni il-persuni b'diżabilità li kellhom kondizzjoni li jgħix fil- komunità autonoma tiegħi il-pajjiż Valenzjanu Valenzjan daw bla laqas biss ma attraw il-persuna biex jevalwaw il grat ta' disabilita automatikament naqsilom il grat Ġifieri dina kwistjoni tassew eh, diskriminatorja u dina il nies li jagħmlu l-evalwazzjonijiet tan sensittivi eh, eh, situazzjoni kera ħafna x'dan huma nies allura illi mhux ta' min jafdom min jagħmel din l-evalwazzjoni, situazzjoni sitwazzjoni serja ħafna kwistjoni ta' diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar nies vulnerabbli ġifir nies disabilità illi inti qiegħed tikkastigom doppjament għax laqas qed l eh, lajnuna li kienu qed jiċċievu qabel u kif qalet il-kollega Marina Viol naħseb li l-Gvern Valenzjan irrid jispjega ruħu, irrid jgħidilna x'ġara, irrid jgħidilna kif saru dawn il-bidliet fil-grad ta' dizabilita u jrid ukoll iwieġa pal dana l-akkuża li qed issir kif laqas biss saru dawn il-valutazzjoni mingħajr ma taqgħu mal-persuni illi qegħdin jevalwaw. Grazzi ħafna Rossa issa. Iva, l-ewwel net grazzi ħafna lill petizzjonanti meta jiġru affarijiet ma' smajna hawnhekk xi ħaġa tkun sejra ħażin l-organi ta' kontroll u mal-parlamenti tal-autonomi il-gruppi u anki wieħed jista' jitlob ukoll grupp ta' evalwazzjoni tinti tiġi hawnhekk fil-qdim il-Parlament biex tikkontrolla grupp autonomu reġjonali xi ħaġa ħażina hemm. Is-Sinjura Arjol tkellmet dwar l-austerità dwar dak kollu li kieqed jiġri qabel ħażin, imma jien onestament ma toġobni xejn ħaġa. L-ebda gvern fid-dinja, l-ebda gvern demokratiku illi ma jappoġġax eh, il-persuni b'dizabli, persuni dipendenti, irrelevanti, il-kulur xikun jekk hux PPE, psoe jkun xikun. U di il-loba ta' tajbin u kontra ma ma ġobni xejn u ma nix nilebuha dil-loba liġi fi Spanja li hija liġi tajba dwar id-dipendenza u hija wkoll imbagħad eżekwita minn l-komunitajiet autonomi għaliex aħna stat deċentralizzat. Eh, kollaborazzjoni bejn il-gvern ċentrali u l-istati autonomi għaliex ovvjament un ikun hemm għall-applikazzjoni eh, tal-liġi b'mod autonomu. Jiena ili il-valutazzjoni ma jsirux mill-persuni politiċi imma minn persuni mediċi skont il-liġi u liġi edha emmek taħt umbrella taħt kappa illi taqa taħt il-kappa nazjonali mbagħad ġifiri jien nista' ngħidilkom ma nafx jekk sarix diskriminazzjoni jew le imma l-organu ta' kontroll dan il-parlament mhuwiex ma huwa il-parlament autonomu. Ġifieri li nibatu itra l-gvern ta' Valencia mistanajt le jiena għaliex aħna rridu nħarsu drittijiet tal-persuni speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli, imma rridu nsaqsuhom kif dana qed jaħdem mod ġenerali x'inhu ma' gradi ta' diżabilità min qed jevalwhom kemm inħata xi problemi jista' jkun hemm aħna fil-gżejjer balearici hemm dejjem kienu il-persuni professjonisti li għamlu dawn l-valutazzjoni taħna qatt ma minna bħala politiċi imbagħad ġara darba silek l-evalwazzjoni, imbagħad hemmhekk wieħed jiddeċidi x'kemm għandu jingħata u kemm m'għandux. U għamilnu li kien hemm talba li jkun hemm ċertu ċertu azzjonijiet minħabba ma kienx hemm biżżejjed riżorsi ma ma naħsibx li din hija kontra li hija kompetenza tagħna mhux aħna illi nikkontrollaw il-, il, il il-soċetajiet autonomi u ma taġobni xejn dil-loba ta' tajbin u ħżina, onestament, jekk inti għandek proċess tista forsi taċċelera, huma l jimxu iktar malajr, ma mux kif qed namlu għawek, ma taġobni xejn dil-bicċa xor, grazzi ħafna s-sur maħtan jekk joġbok. Grazzi, Signora President, jiena minnaħatijaj minix ħanniħu deċiżjoni politika ħan indirizza biss il-fatti u fid-dawl ta' dak li rajt m'għandix għalfej. M'għandix jidar li għandek partit politiku illi iddeċida illi naqas il-benefiċċji lil persuni b'diżabilità u bħala membri tal-Parlament Ewropew naħseb li għall-inqas għanna nirreferu għal liġi nazzjonali u internazzjonali u nitolbu trattament ġust. Naħseb illi għanna bżon għawnek huma il-fatti il-juru xrata bija naqsu l-benefiċċi u li jkun hemm xi tip ta' sqarrija medika. Nistgħu insaqsu lil xi ħadd minn Valencia jekk kienx hemm evalwazzjoni medika pereżempju jiena smajt li kien hemm u tagħmel dawn il-benefiċċji jekk tnaqsu dana kienu tnaqsu għabbażi ta' eżami mediku. Inkella tkun deċiżjoni arbitrarja u politika sabiex jinqataw il-benefiċċji kullum kien. U anke jekk mhux trattament ta' kompetenza tagħna naħseb li għandna nitolbu li kull hemm għall-inqas eh, eżami mediku hawnhekk biex naraw jekk diżabilità partikolari tiġix konfermata jew le. Huwa biss għabbażi ta' eżami mediku li nistgħu naraw jekk kienx hemm tip jew le. Grazzi u l-kelma issa lil Enrik Kalve u qabel ma titkellem nixtieq ngħid illi issa ħa jitkellmu is-Sinjura Rodriguez u s-Sinjura Albion imbagħad nagħlaq il-lista ta' kellima għax diġà tlifna aktar minn nofsija. Enrique fidejk. Grazzi, Signora President. Għan prova nżom kommenti għaj fil-qosor imma ħan noħroġ minn hawnhekk b'ħafna dwejja għalbi sewda bbażla dal-ismajt. Għalhekk ippermetti li kompli bl-Ispanjol għax jiena li jifhimni kulħadd u speċjalment il-viżitaturi. Qabel kollox xirrit najt li iva veru illi kien hemm manipulazzjoni tar-rati ta' diżabilità u kullum kien f'kollum korreġjun, ġifiri, illi nippruvaw b'xi mod nġibu l-flus tal-budgets fuq minn fuq in-nies l-iktar vulnerabbli. Din hija ħaġa oxxena u eh, għandhom kull appoġġ minn ħatija, jem bżon bżonn l-kwestjoni. Dawn in-nies mandom għati jiġu manipulati u meta mbattilab bis-saħħa tagħhom iktar rar imma laqas meta timmaġina li b'xi dawn in-nies ħankomplu naqsuhom minn flok insolvulhom il-problemi, ġifiri, dan nista' ngħidilkom li dak kollu li hemm fi Spanja huwa diskriminatorju il eh, tħul minimu, il-prosekus, eh, il-taxxi, kollox. Il-problema mhix di, il-problema hawnhekk hi illi kien hemm prassi ħżina u n-nies aġixxew b'mod mhux professjonali. Spanja għamlet ħafna suwiċidji Eh, politiċi f'daw l-aħħar snin u dan huwa ieħor. Issa kif solvu l-problema daw in-nies għad min ħajjirrekorru u mhux il-Parlament Ewropew li ħaj solvu l-problema, mhux għaw il-post u jista' jkun intilfu flus, enerġija u ħin biex għadu jiġu hawnhekk u dinna xejn ma toġobni għalhekk jiena nitlobkom illi daw n-nis indirizzawhom bl-ikbar rispett, bl-ikbar ġentilezza batu għal il-min tridu l-ittra, l valenza l-min tridu. Imma il-problema t-tiġi solvuta bl-ikbar dinjeta u mux eh, noqodu nibatu għam minn kajfa salant Pilatu. Dak kollox, grazzi. Mrs. Rodriguez. Signora Rodriguez. Naħseb issa jien illi sawet qalbi wara l-ismaj dak il-qal il-kollegi. Aħna l-MPs politiċi u niddefendu id-drittijiet taċ ċittadini. Dan il-Kumitat għandu rwol fundamentali mhux li nikkontrollaw il-ġestjoni ta' amministrazzjonijiet oħrajn, imma nikkontrollaw jekk jiġu rispettati drittijiet fundamentali ta' trattati tal-Unjoni. Waħna qegħdin hawnhekk għal raġunijiet għax jeżistu raġunijiet illi forsi ehm, ġeruna nasbu li jkun hemm trattament diskriminatorja fil-liġi, fl-applikazzjoni tal-liġi tal-persuni b'dizabilità fil-Komunità Valenzjana periodu partikolari ta' sentej fejn bitna isa 25% mingħajr l-ebda raġunijiet ġustifikatorji fil grat ta' diżabilità u dan wassal għal tfaddil għall-istat u telf ta' rizorsi neċessarji biex Immorru għant il-personi li iktar għandhom bżonnu. U għalek Iva, un-appella l-kompetenza u l-responsabilità ta' dan il-komitat biex dawk li jiġu għawnek, għax mux faċli li tġi għawnek fil-parlament u dim il-komitat peti u t defend l-pozizjoni tijak u jek rridu li ċettadini tana jridu għom rrit l-istituzzjoni Ewropej jridu jkunu jafu li jakkuma meta jiġi għawnek aħna ħan nisimawom, aħna ħan nifmuwom u fuq kollox ħan id-defenduhom u mhux qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar kontroll u ġestjoni amministrattiva qegħdin nitkellmu dwar prinċipju fundamentali id-dritt illi ikun hemm trattament ugwali u nispjegaw kif 25% tal-każijiet hekk f'daqqa mill-lum għallada dawn naqsilhom il gratta ta' diżabilità u nataw inqas benefiċċji jekk din hija dan huwa diskors politiku jiena niddefendi l-politika hawnhekk tagħmlu l-politika hawnhekk iridu niddefendu lil ċittadini tagħna u ngħidilkom sinjur grazzi tal-li qegħdin hawnhekk, grazzi tal-li kontu daqshekk għalbenin illi kontu kapaċi tiġu hawnhekk u tiddefendu d-drittijiet tagħkom u tal-oħrajn. Grazzi ħafna u naħseb illi il-koll nistaw ninaqdu mal-klim tijak. Rispett u gratitudni tal-li għattu t-vjaġġaw u t-ġu għawnek sabiex it-tuna il-tres u l-menti ta'kom, il-sinjura għal-bjol fil-qosor, jek jaġbak s-ġat kellimt. Grazzi jiena nixtieq niċċara li hawnhekk qegħdin fil-Parlament Ewropew u iva il-Parlament Ewropew eh, jagħmel il-politika u li tagħmel il-politika hija xi ħaġa sabiħa ħafna għax hija kwistjoni li titratta l-affarijiet pubbliċi u għalhekk jiena min mhux qiegħed fil-Parlament Ewropew biex jagħmel politika ma biex jagħmel xi ħaġa oħra naħseb illi għall-inqas irid eh, issa biex qed jiġri issa Id-deċiżjonijiet politiċi li tieħu amministrazzjoni reġjonali, statali, Ewropea ixini Iva, dawn huma frott ta' dan ix-xogħol politiku. L-petizzjoni li ġiet qudiemna hawnhekk illum ukoll hija frott ta' deċiżjoni politika. Mod kif ġiet applikata il-liġi ta' dipendenza fl-Istat Spanjol u l-pajjiż Valenzjanu kienet deċiżjoni politika. Konkretament fil-każ deċiżjoni tal-Partit Popolari fil-pajjiż Valenzjan. Ġifieri iva, din hija politika. Et-tininet, dan il-komitat Iva jrid jiġġilet għal drittijiet fundamentali għal li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Hawnhekk aħna mhux din nitkellmu dwar punti kwistjonijiet konkreti tal-liġi tad-dipendenza imma dwar diskriminazzjoni ta' drittijiet u għalhekk nifhem illi għall-inqas għall-inqas irridu ngħaddu din l-ittra lill-gvern ta' Valencia u dina mhix ma jfissirx li aħna qegħdin nippuntaw subarna għal persuni professjonisti li għamlu l-evalwazzjoni u l-eżamijiet mediċi mhux huma responsabbli imma d-deċiżjonijiet politiċi li ttieħdu dak iż-żmien mill-Gvern eh, Valencian. U fuq dak li is-Sur Korvert dwar il- il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jimmanipula l-petizzjonanti xaġa gravi, għax dan il-petizzjonanti qegħdin hawnhekk għaliex il-petizzjoni tagħhom kienet illi jiġu għawnek u aħna deċidejna li ndaħluwa fl-agenda u fil-dibattitu stidinnijom aħna biex jiġu għawnek. Ġifiri, illi t-gazaw illi l-Komitat tal-Petizjonanti jimmanipula il-petizjonanti ħaġa gravi immens. Sur kalvet li jirtira klimu. Grazzi. Monsieur Edward, je Sur Sur t-ġala t-dibattitu? ħadd nota. Mela, ngħaddi l-kelma lura l pozizjonant li jista' ikun jista' jikkonkludi. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena qed nitkellem għal l-Kumitat li għad diffiċli dak li għamlet il kumitat naħseb ħaġa tajba maħna m'għandniex it tajt tal izbal għas it-titlu ta' petizzjoni li ġiet hawnhekk. Qed titkellmu fismi qed jgħidu li tlabt ma nafx xejn ma tlab xejn minn dan, mhux aħna. Mhux tajt għandna petizzjonanti u laqqas eh, il-persuni b'diżabilità daw kien qas qas Li xtaqt ngħidu illi biex nferħu ras kull emmipilja u hawnhekk aħna ma tlabniex l-ebda għajnuna l ebda grupp politiku. Aħna ħadna dak il-itatna il-presidenza u tistaw istarħu raskom, aħna ma tallabna xej, aħna ma nafux jekk veru u xinu veru dak li ġara f'Balenzja, Aħna li nafu huwa li hemm għatta dokumenti illi sistematikament inataw u ma naxa fiqas ma konna rajnijom qabel illi jgħatu serje ta' indizzi dejatu għanna nishtiqu illi nkunu nafu l-verita nishtiqu li nkunu nafu l-verita għalix jekk ikunu l-verità dak is-sens ta' responsabilità mhux taqa' f'idejna mbagħad mhix tajtana. U mbagħad kif qalet il-Viċi President li skelmet jekk joġbok ilu ħafna żmien li m'għandniex namlu naħaltu xi liġi ta' dipendenza Spanjola ma' il- ta' ta' design ta' disaw design li man bidlix mill-71 u illi kien il-Partit Popolari li kien daħħala ġifiri aħna manna xej kontra ġifiri tħaltux daw l-affarijiet bej dawn iż-żewġ talbiet, aħna li dispjaċina huwa li Anzi, permet, xtaqt li kiko titkellem persuna illi ġesqat il-kas U dan huwa wieħed mill-ftit każijiet li nafu illi ħarkas tiegħu sabiex naraw x'inhu ma il-problemi li għandna aħna f'pajjiżna sabiex l-ostakli. Daxkil kollu li mhuwiex biss fiżiċi imma anki legali huma gravissimi. Ħames snin ta' telf ta' ħin. Aħna dan li nixtiequ nsolvu li kwalunkwe deċiżjoni f'dan il-qasam ikolla kussjonijiet u serju wkoll. U imbat il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni u nuqqas ta' informazzjoni. Grazzi. Thank you. This debate has... Grazzi. Dan id-dibattitu kien verament interessanti, ma kienu għed diffiċli. Naħseb li l-membri kollha ta' dan il-kumitat esprimew b'xi mod jew ieħor it-ħassib tagħhom għal dak li qed jiġri u dan l-element ta' diskriminazzjoni eh, huwa fil-qalba tal-valuri u prinċipji Ewropej. Jiena ikolli nagħlaq id dibattit hawnhekk għaliex għandna kwistjonijiet oħra li jridu nindirizzaw qabel ma nispiċċaw ġunta tal-lum. Imma jiena nipproponi illi Il-petizzjoni 172 li ressaq tinti tinżam miftuħa. Umbat titpoġġa fuq l-agenda ta' agenda titpoġġa fuq agenda oħra fil-ġejjieni. Għalix ma tmajniex il-komment tal-kommissjoni għal din il-petizzjoni la darba jkollna din, eh, sabiex nisimgħu din tweġiba nista' nerġgħu indirizzaw din il-kwestjoni u eh, tkun fuq l-aġenda tal-Komitat. Dwar kif ħan proċedu mbagħad jiena nipproponi li nibatu ittra fejn nesprimu ħafna tassib lill-Gvern ta' Valencia. Għallin għas ikunu jistaj għaraw din l-ittra u jiddeċidu huma jekk jistgħu n nota tagħha jew jekk sempliċement ħajpoġġuha f'kexxun Imma l-inqas ikunu konxi illi kien hawn din id-diskussjoni illum fil-Parlament Ewropew, fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Dan huwa sinjal fih innifsu. Aħna ovvjament ukoll ħan nitolbu lill kummissjoni sabiex ikollna l-informazzjoni t tajba da darba u ma jkollhom il-ħin li eh, jevalwaw din il-petizzjoni. Mela nistgħu nimxu hekk fuq din il-petizzjoni wieħed mela. Nistaw allura u il-petizzjoni 1062 tal-2014 għaliex is-sustanza u s-suġġett huma l-istess. U ħan indirizzawhom fil-ġejjeni. Biex ma nikkomplikawx il-proċedimenti. Tajjeb, wis, mela, namlu hekk Nirringrazzjak ħafna tal-li vjaġġajt mill-bot u din il-kwistjoni ħatibqa ħanibqa għamana. Issa, naddu għal petizzjoni li jmiss 0760 tal-2007 ta' Sir Cosimo Fracasso fuq l-alarm ta' ta' Dirksen Taranto u petizzjoni 2207 tal-2013 ta' Violante Sion fuq it nidġis ambientali minħabba l-impjant Ilva u kol Taranto. Il-petizzjonant Antonia Battaglia e dawnek fisem Peace Link. Naddilek il-kelma l ħamis minuti. Thank you very much. Grazzi. Signora President, nirringrazzjak tal-li eh, stedintni biex naġġorna il-Komitat fuq dak li jtiġi f'Taranto. Disa xur għaddew mill-axar darba li ġevejtuni, iżda xej ma nbidel. Jekk kien hemm tibdil ma kienux pożittivi. Jiena nixtieq nikota xi ftit minnhom biex nagħtikom il-sens ta' frustrazzjoni kbira li ċittadini ta' Taranto jtaħossu u anke l-isfiduċa u d-diżappunt Illi għandhom li l-gvern jibqa mhux attent għal konsekwenzi terribli li t-tniġġis ikollu fuq l-ambjent u fuq il-persuni. Wara l-mewt ta' Alessandro Moricello fit-12 ta' ġunju, um, dan il-post eh, insam ta' sekwestru tal-gvern fejn eh, kulħadd għad kwit fuq dak li jiġi u fuq dak li kienet jintuża. Xar wara, it-23 tal-Ulju imbeda fit-Taranto l-proċess fejn 44 eh, akkużati mill-familja Riva u, tal-grupp tal-Ilva. Il-numru tal-karigi politiċi involuti iġeluk li tifem l-interessi involuti l-istess ħaddimaw u l-belt qed jġorru fl-istess ħin il- Um, il-konsekwenzi ta' dak li qed jiġri hemmhekk u anki tradiment tal-rappreżentanti istituzzjonali f'dak li qed jiġri li huwa kriminali. Fl-ilva u anki fil- fil anki fil-politika barese u anki f'Roma. Xur għaddaw, iżda anki sal-lum għanna valuri eh, oljien tal-nġis li jikkaġunaw il-kanċer għanna jizet minn 54 tumuri fit-tfal u koll. U jisu l-gvern nesa illi Taranto sviluppa rakkomandazzjonijiet biex il- biex il-ċittadini jisomu il- il- il-twiq miftuħin bejn il-nofsinar u s-sitta ta' il nofsinar l-autoritajiet tas-saħħa ma produċċux illum sal-lum ebda ehm, ċertifikat li juri li situazzjoni saret aħjar u dim l-imħalfin. Il-popolazzjoni tal-Taranto trid tajx f'din is-sitwazzjoni. It-talba għal accettazzjoni filosofika tad-destin tagħhom ehm, mingħajr il-bażi tad-drittijiet għanna l-mart u l-mot li qed jiżdiedu hemmhekk hemm ukoll il-profitti li qed qed jieħdu l-ġejjeni tal-ħaddiema. Iżda tħassibna wkoll ir-rieda kostanti tal-awtoritajiet Taljani li komplu jmexxu din il-kwistjoni bħala ħaġa privata. Kieku ma kienx hekk, id-drittijiet ikunu jisfaw xi ħaġa l-ajja l-autorizzazzjoni tal-ambjent għat ma ġiċ informata dwar il-punti ewlenin, dwar il-minerali, l-aspirazzjoniet, il-GRF, il-beni ekoloġiċi għal-ambientali, iżda l-ksur ma jibqax taħt il-liġi għax il-gvernet ibiddel l-situazzjoni kontinuament. Imbidel għal darboħra il-termini għal-ajja L-artikolu 8 ta' direttiva Ewropea fuq l-emissjonijiet industrijali tistabilixxi li wara l-ksur tal-kondizjonijiet tal-temmek jirrappreżenta perikolu fl eserġizzju tal-installazzjoni. Iżda d-degrit tal-ilva ta' frar blima fondi nistaw inwet u dan il-xoliet jekk is sommum ta' stabilita l-ilva et titlef 2 miljoni kull-jum. Et insaqsu kem, kem iridu kunu ikunem tfal li jimirdu bil-ħafna kondizjonijiet meta tieħu konsiderazzjoni li l-ilva hija bomba tal-ħin. U għanna program sħiħ tal-benefiċi. Taranto tista tibqa ħajja jekk ikonna pjan ta' svilup ta', ta, attività differenti mill-azzar. Aħna morna fil-pajjiżi differenti. Urnexxinna u proġetti li saru mod eh, professjonali mingħajr l-intervent tal-mafja. Taranto qed tistenna ma trix tiġi disappuntata. Thank you very much. Now I would be happy to listen to the... Issa, jina kunta tal kikun isma l-kommenti tal-kommissjoni. Signora Antako. Grazie ħafna, Signora President, għal dejt l-kelma. U grazzi tal-li tajt n opportunità biex nisprim l-opinjoni tal-Kommissjoni f'dan il-kas ta' Taranto. Kif eh, probabilment tafu din il-proċedura ta' ksur li għaddu għaddej u nkunu ċerti l autoritajt eh, taljani jimxu ma' rekwiziti ta' direttiva tal immissjoniet industrijali. Fjannar tal-2016 tal 2016 il kummissjoni u l-Kummissarju fetħu investigazzjoni fuq l-għajnuna statali biex jaraw jekk l-appoġġ li qed jingħata mill-awtoritajiet Taljani biex investu fil-installazzjoni ta' Taranto biex jaraw dik dan huwiex eh, miktub dak li raw għalli regoli tal-lajnuna statali tal-Unjoni Ewropea ma jħallux l-interventi għal ristrutturar fil manufattura tal-azzar. Imma minħabba situazzjoni serja ta' Taranto jistaw inatfu is-sit ta' Ilva u eh, fil-zoni fil tal-viċinat u għalek din l-azzjoni hija eh, bżonn juża b'mod urġenti biex biex nipproteġu l-ambjent u l-residenti. U nimxu mal-prinċipju ehm, kif suppost. Nista' ngħid ma' ġenerali illi mid-dokument li rċivejna mill-awtoritajiet eh, ta' awtorità Italjani f'Novembru tal-2015 is-sitwazzjoni tiebet xi ftit mill-2012 iżda xorta waħda hemm din l-emerġenza. L-autoritajiet taljani għandhom jizguraw mal-arkem jista' jkun il-kondizjonijiet li hemm fil-permess eh, operazzjonali jiġu implementati sabiex jitwaqaf kwalunkwe tniġis ieħor li jista' jsir mill-direttiva tal-emissjonijiet industrijali. Grazzi. Grazzi ħafna għanna rappresentazzjoni permanenti italjana, nadilkom il-kelma. Molte grazie. Grazie ħafna President u grazzi lill-onorevoli deputati u għal dawk kollha li qed jitkellmu fisem il-ċittadini li jippreżentaw din il-petizzjoni. Grazzi għal din l-opportunità hija importanti ħafna biex niċċaraw xi punti ta', ta, ta, sitwazzjoni li hija komplikata ħafna u serja ħafna għandha effett fuq is-saħħa ta' ċittadini u anke fuq l-ambjent. E, naqblu 100% fuq dan u anke l-gvern jaqbel 100%. Is-sitwazzjoni f'Taranta' hija magħrufa sew ila magħrufa għal snin. Verifikaw il-problemi fil-passat minħabba dan l-impjant illi produċew dawn il-danni fl-ambjent. Il-gvern Taljan jixti intervjeni, importanti nifmu sew xinija l-bazi legali għal dan l-intervent. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-interessi tal-ċittadini fl-interess tal-ċittadini u l-mandat tal-liġi Taljana u anki Ewropea u tal-rat Taljani. Il-pożizzjoni tal-Gvern Taljan hija illi dawn id-danni li saru fl-ambjent f'Taranto huma riżultat ta' tmexxija ħażina mhux konformi għall-standards jew skont il-liġijiet illi saret bitmexxija fil-familja riva mill-familja riva minħabba l-problemi illi saret l-azienda eh, inqalqet mill-gvern. 2012 Deċiżjoni importanti ħafna tieħdet l-impjant il-produzzjoni tal-impjant naqset bil-nofs. Kienet tipproduċi 9 miljun tonnellati tal-azzar fis-sena u dana naqset bil-nofs. U dana waset tal inqas emissjoniet, l-emissjoniet fil-atmosfera eh, fil-fat hija skont huwa inqas mill-livelli li ġiet għoljien eh, stabiliti mill-Unjoni Ewropea u barra minn hekk l-emissjonijiet kollha qed jiġu monitorjati eh, mod kostanti s-sit tal-impjant eh, kuljum jippubblika l-emissjonijiet għal kull parti tal-impjant għal kuljum. U l-autoritajiet tas-saħħa reġjonali nazzjonali qed immexxu kontrolli wkoll li jiġu pubblikati kull tliet xhur. Ir-riżultati li missu se jinħarġu fl-aħħar ta' frar. Diġà saru studji iżda se jiġu pubblikati fl-aħħar ta' frar. Mela, importanti li nifmu illi l-impjant kif qed jaħdem issa mhux qed jipproduċi iżjed niġis. Dana ma jfissirx li s-sit mhux kontaminat huwa kontaminat, kulħadd jaqbel dwar dan huwa hemm bżonn illi illi namlu xogħol ta' dekontaminazzjoni. Dekontaminazzjoni għandha um, ssir. Dik dini għal missjoni minnaħa tal-tmexxija straordinarja li għandha sir. Barra minn hekk aħna qed insaqsu fuq ir-wol tal-Istat. Ir-wol tal-Istat f'dan il-każ huwa l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' min inġess li taħallas. Mela, e, et jagħmlu kawża kontra il-familja riva, il-familja qed tiddefendi roħħa, i ħadet iżjed minn żewġ biljun euro mill-intrapriża dawn il-fondi qegħdin fil-Svizzera u qegħdin taħt proċeduri legali u għoddim il rati biex jieħdu dawn il-fondi biex jintużaw fid-dekontaminazzjoni sakemm jinkisbu dawn il-fondi jieħdu dawn il-fondi għanna e, situazzjoni urġenti tal-ambjent u l-istat sa dan tant ta' il-fondi. Dawn huma interventi li ma jistawx jiġu mdawmin u l-istat għandu mbagħad jieħu l-flus mir-responsabbli minn minnu responsabbli ħagġa ħaġa ġdida li hija importanti wkoll fl-aħħar tas-sena li għaddiet tal-2015 il-Gvern deċida li biħ eh, il-kumpanija il-proċedura nfetħet ġo prezentati ħafna persuni li kienu interessati, ħafna interessi 30 intraprizi fil fat mid-dinja kollha. Il-gvern beħsibu ikomplu ikompli bil-beħ sal ħar ta' din sena kull persuna li qed toffri irrid irressaq pjan industrijali li għandu x'aqsam mal-intenzjoni tal-xogħol, tal-produzzjoni iżda anki pjan għall-ambjent. Min jixtri il-kumpanija irrid jirrispetta anki il-pjan ta' dekontaminazzjoni. Anki fil-gwar tal-effettività ta' dan il-programm, dina se tiġi ġudika eh, se titieħed in konsiderazzjoni għal biex jaraw hu l-aħjar eh, min għandu l-aħjar offerta fil-kompetizzjoni li ssir. Jina les nati iżjed informazzjoni fuq il anki skont il-dibattitu. Grazie. Thank you very much. Uh, now the floor. Grazzi ħafna, issa ngħaddi kelma li Signora D'Amato. Grazie President. Grazie President. Jiena qed nitkellem bħala membru parlamentari, iżda speċjalment bħala ċittadina minn Taranto illum waqt li qegħdin hawnhekk għadna niddiskutu fuq dak li qed jiġri taħt il-ġestjoni tal-familja Riva il-Kumitat tal-Gvern eh, U bid-diskussjoni mal gvern it-nġi sadu għaddej, l-orġi tal-ġustizja diġa kienet kondannat l-Italja fl-2015 e, u għanna proċedura miftuħa għal-ksur. E, dan skont għal kondizjoniet tal-dak li kienet jiġri u anke fil-rispett ta' direttiva fuq l-azzjoni tal-riparazzjoni tad-danni skont il-prinċipju ta' min in-ġessiri taħallas. Jiena nfakar li għanna proċess penali li għadu fil-bidu iżda għanna um, ehm, politika tal-gvern tal taljana fil tal-kondizjoni tatwali. Għanna pro, uh, program ta' espropriazzjoni u tal-beħ bil-fondi pubbliċi involuti fejn il-sidin il antiki għadhom qed jirriklamaw il-pozzjoni tagħhom. Dan wasal kollu għal ebda riżultat sissa. Għanna finanzjament ta' er, uh, erba miljoni pala garanzija miljoni oħra li u għanna miljoni valuti għad disastru ambientali, il-self 800 miljon fil-Deċembru tal-2015. Dawn għantużaw dan il-flejjes kollha li ntużaw għal xejn. Din proċedura ti tikkonkludi fil-ġunju tal-2016 konti ir-rappreżentanza Taljana. Tajjeb fimna l-2016 erba' xhur biex eh, tkompli titniġġes eh, Taranto il-fabrika kompliti t tipproduċi u tniġġes ukoll. Dana juri li Taranto xebat mill-li tinqatel kull jum, eh, jum wara jum, bil-kull ma tiġi it-nġis kollu li qed jiġi prodott għanna niftakru li ebda direttiva Ewropea jirnexxila twaqqaffa. Aħna ġejna fl-Ewropa biex nitolbu l-ġustizja u dritt tas-saħħa. Aħna titolbu l-Parlament Ewropa u anki l-Qorti Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem għanna rikorsi li kienet miktuba minn mijiet ta' ċittadini li ordi deċidiet li ikolla priorità, jattija priorità għanna dan għanda xtaqsam mal-ambjent mal-kompetizjoni minn ħafna affarijiet. Għanna bat iżda l-peacelink għada prezenti u bħala vigili. Aħna qed inkomplu bħafna denunċi kundanni il ċittadini iżda anke mill ħaddima li kuljum qed jirriskjaw il-ħajjithom f'dan l-istabiliment. Infakkar li għal dan biss kellna 50 imwiet mawt fil ħaddima bejn 2003 u l-2015. Dana kien rekord u nżidu l-informazzjoni fuq il-mart, fuq l-imwiet li diġa kienem eh, qabel. Fl-Italja għanna gvern trux li jisu eh, qed jagħmilha ta' birruħu li xejn mu qed jiġri u jagħti informazzjoni li ma servi għal xejn għalina erba' snin ta' stħarriġ u ma ksibna xejn. L-uniċi interventi kull sodi mill-2012 sal-lum sal kellhom xaqsom fil rigward tal-infiq tax-xogħol. U il-bżonn ta' sagrifiċċju, sagrifiċċju tal-ħaddiema u anki ta' ċittadini. Iżda l-gvern Taljan qed ibeħ, ibeħ biex il-privati jkunu jista' jagħmlu l-ilva biex jerġgħu lura għal-qabel għas-sitwazzjoni ta' qabel jekk mhux qar produzzjoni differenti, mhux integrali. Iżda il-sitwazzjoni tal-ambjent mhix se tinbidel situazzjoni ekonomikament mhux sostenibbli. Imbagħad għandna missjonijiet tal-gassijiet u partikli e, fil-PM 2.5 e għanna impatta iżjed ta' ħames darbit u nofs iżjed. Taranto il- it tant akkumula illi mhuwiex possibbli illi illi jkollna iżjed l-Ewropa tista tinjora situazzjoni, situazzjoni eh, kienet għanna niprogrammaw l lu tal-istabiliment. Għanna bżon it-tielet revoluzzjoni ehm, u biex ikonna setturi innovativi għanna effetti ta' globalizzazzjoni, effetti ta' siti kontaminati, għanna bżon ta' mobilita fit-tul għanna bżon ta' sa' siti dekontaminati bir-reinvestiment tal-benefiċi. Aħna toqodu fuq l-ekonomija ċirkolari. Umbat skont il-linji tal-Komissjoni Ewropea. Huwa possibbli illi neġaw nużaw l-istess ħaddiema tal-ilva mod stabili u eh, nadifa. Għal Taranta naħseb li anke għall europa għanna bżon ta' direzzjoni ġdida għax ħadd ma jista' jibqa' hemmhekk u jaħseb li illi wieħed jista' jimrat u anke jmut minħabba l-azzar f'Taranto. Thank you very much. Mrs. Forenza. Signora Forenza. Grazie. Grazie, President. Jina u koll għet nitkellem għonek mux bħala membru ta' din il-Kumitat imma bħala ċittadina ta' Pulja. Nirringrazzja u nagħti l-appoġġ tiegħi li ċittadini li qed jippreżentaw din il-petizzjoni li fuqha nittama ma jaqgħux fidnejn, ma taqax taħt fidnejn torox il-gvern taljan kien qed isejjaħlu din il-kwistjoni problema, eufemizmu għax fil-verità qegħdin nitkellmu fuq imwiet drammatiċi, drammatiċi mhux biss sal-ħaddiema ta' dan il-post imma l-belt kollha ta' Taranto. Il-gvern għandu ħafna responsabilta' xerfa hawnhekk l-ewwel nett kif fil-fatt qalet il-Kummissjoni ma vera xie kriterji ta' modifika tal-interventi mitluba għata għanna bis weda hemm nuqqasijiet għalhekk min-naħa tal-gvern u mhux aċċettabbli illi nilabu bil-ħajjiet ta' ċittadini ta' Taranto u dawk responsabbli mis-sitwazzjoni huma kriminali. Il-gvern però ma jistax juża bħala skuża il-sitwazzjoni tariva u laqas ma jista' juża regoli stupidi ta' kompetittività Ewropea għal salvagwar meta għadid nitkalmaw fuq il-salvagwardja l-ħarsin tal-ambjent u s-saxħa, jina nappoġġa petizzjoni għalek u l-Komitat Envi ta' dan il-Parlament kienet fil-fat t-ġaħejiet missjoni biex tmur dan l-stabiliment u pero dina maddiċ, ma sarriċ, jina naħseb li għanda terġa titpoġġa fuq l-agenda din, tinata data meta ħassir din il-missjoni sabiex dan il-Parlament ikun kapaċi jifhem is-serjetà tas-sitwazzjoni. U mod partikolari dana biex jgħin u eh, jifhem is-sitwazzjoni ta' nies ta' Taranto l-ħaddiema. Pariza. Grazzi ħafna Signor Gajdini issa. Grazzi. Meta ngħidu illi din hija kwistjoni serja hija serja fil-verità fil-dritta tas-saħħa hija xi ħaġa prioritarja. U kien hemm dibattitu kbir fl-Italja fuq dan rajna wkoll protesti għall luq protesti biex jibqa' mistoħ l-istabbiliment li jira preżenta xogħol għal elf ħaddin. Dikjarazzjonijiet ukoll tal-gvernatur tal-Pulja fejn semma tħassib b'mod partikolari ta' l-luq ta' dan l-impjant xmix mhix da' daqshekk faċli li tnax l-elf ruħ Eh, tara fi ħassibilhom xogħol, imma l-idea kienet dejjem li dawn iż-żewġ drittijiet li huma drittijiet assoluti ma ikunux f'konflitt ma' xulxin hemm bżonn inħarsu ix-xogħol u hemm bżonn inħarsu s-saħħa. Ikolli ngħid però illi qed naraw ħafna konfużjoni Illu ħafna jina ta' importanza dan il-kas, jina meta tħalt fil-parlament fil-2008 niftakar illi fl-Italja tiġa dan l-impjant kien jgħat jisbċertu attenzjoni għalli xannek fl-Europa kienet qed tiġi finalizzata dak li ġara mbagħad fil-leġislatura ta' wara fl-2009 ġejt infasla direttiva dwar it-tniġġis anki fejn jiena kont shadow rapporter u propju f'dan il-każ konna eh, zorna eh, l-ilva u anki wara kriżi 2008-2009 kont mort nżur il-post u kien palma u issa ġifiri bil-produzzjoni imnaqsa b'nofs imma minħabba il-kriżi. Kif kien għalilna l-gvernatur ta' reġjun dina il-kumpanija daħlet fi krizi mux minħabba krizi budgetarju jew minħabba krizi ekonomika imma minħabba dina problema eh, ta' proċess. Nfakarkom ukoll illi ma hemm xi tip ta' proċedura ta' infrazzjoni ta' ksur imma ta' inkjesta formali u naħseb li hawnhekk ukoll wieħed irid japprezza differenza. U meta nitkellmu dwar id-dekarbonizzazzjoni għax jiena wkoll minn kumitat NV, dana m'għandux xejn x'jaqsam mart Niġis, dana sempliċement ifisser li qegħdin nitkellmu dwar is-CO2, ġifieri gassijiet effett serra. Mela, Jekk naqdu dan kollox flimkien inkomplu l-ħawd inħawdu l-borma u mhux niċċaraw l-affarijiet, ġifiri. Speċjalment fir-rigward ta' ċittadini ta' Taranto belt mill-izbaħ, belt ta' żewġ ibra, hawnhekk nispiċċaw minn flok intuhom iktar ċarezza inkomplu iktar inħawdu l-affarijiet. Għalhekk, kif turina l-istorja industrijali u kol ta' siti oħrajn, l-aħjar mod ta' kif nikontribwixxu għal laħjar aħjar mod għal benefiċċju ta' dawn is-siti, ta' dawn il-postijiet, mhuwiex li nagħlquhom għax meta dawn jingħalqu kif nafu tajjeb it-tniġġis jibqa' hemmhekk għaliex il-kwistjoni hawnhekk mhijiex ta' tniġġis mill-ċumniji dawn skont id-direttiva ta' l-Unjoni Ewropea mhux hekk anzi kif tafu hemm liġi Taljani li jmorru lilin mid-direttivi Ewropej u għalhekk għandhom limiti u ħafna iktar stretti. Aħna wasalna għat 80% tal-pjan anki ta' bonifikat li iddaħħal ftit żmien ilu 20% illi għandu jinala iva għandkom raġun dara jinala mill-aktar fis. Imma jina naħseb illi hemm bżonn nipproċedu b'din f'din id-direzzjoni it-trasparenza ovvjament hemm bżonna din hija ħaġa li fakritilna wkoll ir-rappreżentanza Taljana hemm ma rridux imbezzaw investituri potenzjali ġodda u ma nafx jiena jekk forsi dak li jkun jeħseb li jekk ikollok flok ikollok impjant li jirrispetta regoli u nixtru minn flok azzar illi ġi manifatturat iċ-Ċina bil-bambinjas kemm ħadu ħsieb l-ambjent u kollox hemmhekk ikunx qiegħed it-taffi daqsej il-kuxjenza b'dan il-mod, imma jina naħseb illi dawn l-affarijiet mannix nippolitiċizzawhom. Grazzi. I understand that this is a sensitive issue, it evokes... Nifem li dinja kwistjoni sensittiva u imħafna emozjoni differenti, imma infakkarkom kollegi li intom għedin terġatu repetu l-affarijiet ximot jew ieħor. Ma fadlinniex with ħin U eh, dak li diġan tqal m'hemmx għalfejn terġgħu tirrepetu, jekk hemm xi formazzjoni oħra tista' tresqu ovvjament imma ejja noqogħdu attenti għal ħin. Mela. Il-kellem li jmiss. Mela fil-qosor ħafna. Għax huwa ċar mill-interventi tal-kollegi eh, li mumal u minn dikjerazzjoni ta' xinu ma' dikjerazzjoni ta' gvern u l-komitat li għanna zoċ vizjoni li jett jiġu eh, eh, u ma' kontra xaxin li t nejnu ma' leġittimi jina nasab li għanna neħdu konsiderazzjoni dawn iż-żewġ vizjonijiet. Mela, l-ewwel suġġeriment tiegħi huwa illi inżommu miftuħ dan il-konfront ma neħux il-xelementi minn din il-petizzjoni. il il petizzjoni insegwu fazi fazi dak li jiseħ fl-Italja, situazzjoni delikata ħafna għanna konfront bejn il-komitat li jitresa il-fazi li misal l-2017 naf li MV għandu l-ċeva il-komitat fil-post. Kenna l-komitat tal-teti li se jkolla prezenza jina naħseb li minn dan il-lat Eh, jiena nemmen li ħadd m'għandux jaħbi u kulħadd għandu interess li dana jiġri bl-ikbar trasparenza u bl-ikbar għarfien m'hemmx eh, opinjonijiet fissi dawn huma ċittadini li għandhom problemi enormi għandhom problemi ta' saħħa ta' eluf ta' ċittadini li qed jgħixu f'dan il-fabrika, ehm, il-ħaddiema u dawk li jgħixu madwar il-fabrika. U bekk hija kwistjoni eh, serja ħafna, enormi, illi għanna nsegwa bl-ikbar attenzjoni. Ippermettu li nippermetti dawn iż-żewġ direzzjonijiet fejn naf it-tielet element li jiena xtaqt nressa. Illi m'għandniex pjan li qed isseħ kif aħna ħsibna u kif l-awtorità Italjani qed jaħsbu dwar il-tindif tas-sit għandna għanna mappa ta' dak li għandu bżon li jisseħ u issa għanna bżon ta' diskussjoni u konfront dwar l-ewwel net dwar il-proprjetà tas-sit għax għandna għanna sitwazzjoni kontenzjuża hawnhekk. Blar fejn ukoll illi illi sfortunatament f'dan il-każ il-preżenza ta' awtorità privata li kisbet ixtrat is-sit ma tejbitx is-sit f'dawn l-aħħar snin iżda għamlet għar, għamlet is-sid għar f'dawn l-aħħar snin u dana waslet għal sitwazzjoni kontenzjuża ħafna anki f'rigward tal-liġijiet Ewropej. Għax għada jekk irridu nħallsu id-danni għal irridu naħarfu x'inhuma il- e, anki fil gwarta tal-investimenti se namlu biex innatfu dan is-sit fit-tieni post, ħaġa ġdida oħra hija li f'dawn ix-xhur flimkien mal-Kummissjoni għażilna direzzjoni oħra biex ins e, li hija soċja privat. U bħalissa għandna e, demastroni pubblika illi se e, hawnhekk għandna bżonn ta' xhur biex insegu din il-proċedura u dina se, se tkun deċissiva anke fil-gwart ta' tindif tal-post. Għax veru li għana inqas nġis u kena inqas nġis dan ix-xhur, issa għanna inqas nġis għax għanna taqis tal-użu tal-impjant. U mux għax nedejna xi pjan ta', ta, ta tindif u ta' ċiklu tal-produzzjoni tal-post. Din hija sitwazzjoni eh, komplikata ħafna, unika fl-Ewropa Minix se nżid iżjed fuq il-livell tal-politika industrijali, dik miex it-tema tal-lum, iżda jiena konni nisuġġerixi li aħna rridu nfittxu direzzjoni tal-ikbar attenzjoni u l-ikbar trasparenza u l-ikbar konfront u l-interessi ta' kull minu protagonist, ta' kull minu involut. Eh, privat jew le, l-iżjed privati li huma responsabbli. Għanna jkollna diskussjoni u kontrolli pubbliċi seri u gbar fuq dak li qed jiġri. Thank you so much. Grazzi ħafna. Issa Signora Evi, Martin, Margaret Auchen, fuq din il-lista. Nista nara il-lista mela? Tajjeb mela. Provaw tkellmu fil-qosor kista jkun. Signora Evi. Grazie. Grazie. Mela, fil-qosor, sempliciment xtaqt narti li l-petizzjoni nitlob tinżam miftuħa jina stess fil-laqa tal-koordinaturi għamilt il-proposta ta' delegazzjoni illi jista' jkun hemm din iż-żjara l-istabiliment propju tal-Kumitat Envi sabiex inkunu nafu x'in is-sitwazzjoni, l-affarijiet ikunu ċari u sabiex nidħlu f'aktar dettal fuq dak kollu li llum semmejna b'modi differenti. Anke sabiex ikun hemm riflessjonijiet aktar ġenerali fuq il-futur ta' dan l-impjant u l-opportunità li dana jibqa' għaddej għaliex għalina dan l-impjant għandu jingħalaq għax kif issa veru li qed iħaddem 12,000 ruħ, imma il-qatt fit-Taranto hija 40%. Jiġifieri l-impjant jagħti xogħol imma jagħti ħafna jista' jagħti ħafna iktar xogħol bl-implementazzjoni ta' rikonverżjoni tal-impjant stess tfuh, nabbandunaw il-produzzjoni fil-post u bekk u koll nkunu nistaw inħadmu ħafna aktar nies kun biljun minn fuqa fl-enerġija iwassal għal eluf ta' postijiet ta' xogħol u dan huwa li għanna namlu l-mira li rridu nipruvaw nilħu saru għażliet ta' politika industrijali kompletament zbaljata illi ovvjament issa wasal iż-żmien li jiġu abbandonati. Jiena nixtieq nisħaq ukoll fuq il-kwistjoni fondamentali ta' natura ambientali fil-post għaliex nfakkarkom li l-effett kontinwu u kumulattiv u ta' espos ta' espos miskun espos għal dan it-tniġġis ħajkollu effett tal-biża fuq il-popolazzjoni u Ovvjament ma nistawx ħalif neħduha bis-serjetà dil ħaġa dak kollu eh, li sar sissa ma kellu effett ta' xejn. Grazzi. Grazzi, Sur Martan issa. Grazzi ħafna, prova nitkellem fil-qosor. Jiena minix qed hawnhekk li ngħid li nagħlqu l-impjanti jew xi ħaġa din mhijiex raġuni għaliex għandna il petizzjoni Toronto fil-verità mhux qed timxi f'konformità mar-regoli jiena kont hemmhekk fl-2015 u rajt is-sitwazzjoni stess. U eh, ma nafxinu ma' l livelli ta' dioxin imma kont ma stajt nara xi tiġri fuq livell ambjentali. Il-persuni qed inżammu bħala ostaġġi il-ħaddiema u mal-ewwel vittmi ta' din dan it-tniġġis jistgħu jitilfu x-xogħol tagħhom bagħad hemm ċittadini li qed ngħidulhom li iwa qegħdin fil-proċess li tmutu imma ma jistgħux ikonna nitilfu l-impjiegi. Jiena sebem żewġ affarijiet li nistgħu nagħmlu hawnhekk. Jiena fil-fatt prova ta' dan fi għal 30 sena ħdimt fil-industrija tal-azzar fl-Europa għafen t tmut biex t-produċi l-azzar. Allura eh, għandna problem hawnhekk irridu nirrispettaw il-liġi u r-regolamenti ambjentali. Jekk dan l-impjant ħajbqa' miftuħ, irrid jimxi f'konformità jiena naqbel mal-petizzjonanta raffariet eh, ma jistawx eh, idumu aktar u rridu nimxu ma' pjan. Jekk ikollok eh, ġestjoni ġdida u jista' jkun hemm rajt li kien hemm xi alternattivi ġodda, ma nħossniex aħjar għal xiena inkwetat fuq kemm ħaj nieħdu ħin u żmien sabiex l intent ikun f'konformità mar regoli, allura irdu kuna ċerti li l-affarijiet isiru mara kemm jista' jkun u ikun hemm konformità. Titkellmu fuq is-saħħa l-ewwel u qabel kollox, mhix xi ħaġa li tista' tinnegozja fuqha u tirrispetta r-regolamenti tas-saħħa u li jkunu konformità wkoll mar-regoli. Jekk fint tajjeb minn dak li smajt, l-Iżvizzera rrifjutat it-talba ta' l-Italja sabiex jidulura lura il-flus li jem fil-banek eh, Zvizzeri. Issa, jekk din huwa vera, kif ħadd natfu din żona tal-impjat? Signor Darling, grazzi ħafna. Jiena nota attenta bimma ta' kif kif nitkellem per fil minix Taljana. Jiena kont qed insegwu dak li qed qed jiġri f'Taranto għal 10 snin u bdejt mill meta kont mexxejja tal-ħaddima tal azzar Edward kien parti mill-kumitat tiegħi fil-fatt u aħna konna nafu xi tiġi fil-azzar ġewwa l-Italja. X'qed nitkellem mill-perspettiva tal-ħaddima tal-azzar u komunitajiet il-barra mill-Italja din id-diskussjoni għandha importanza partikolari għaliex l-investigazzjoni minħabba l-investigazzjoni tal-lajnuna statali li ħarġet mill-Kummissjoni u Għal din raġuni naħseb il-petizzjoni titinżam miftuħa għaliex l-impjant qiegħed fil-qalba ta' kif ħatnadda fl-industrija. Din hija xi ħaġa li m'hemmx fenn argumentu fuqha rridu nieħdu azzjoni biex innatfu it-nġis kellna problemi storiċi tas-saħħa eh, pubblika u kif ħadda ħaldan kollu ma fir-regoli Ewropej u kif ħajkun hemm restrizzjonijiet fuq l-Istati membri biex inatfu l-industri illi huma li jinsabu f'diffikultà minħabba il-prestazzjoni ambientali li għandhom fost affarijiet oħra. Edward naħseb għala b'mod ċar ħafna fuq il-rikatti il li jemu l-interessi differenti mill-komunità lokali, jiena ma xiex nitkellem iktar fuq għadin fil-fat. <clears throat> Jiena ehm, naqbel mal-pozizjoni tal-Kumitatu u nixtieq nitkellem anke f'esperjenza tiegħi ġejja minn Belt tal-Azzar. Aħna tlifna 8000 impjieg mill-belt minn fejn ġejja jien. Titkellmux fuq it-telf tal-impjiegi bħala bħalli kieku kienet leħfef soluzzjoni għal problema. L-impjiegi ma jerġgħux eh, ma jerġgħux jiġu mod awtomatiku. Reġenerazzjoni huwa sforz enormi u m'għandek l-ebda garanzija li tista' terġa' toħloq l-impjiegi għal dawk li tilfuh fl-industrija ġodda. Allura, rridu nitkellmu b'mod serju fuq l-istrateġija industrijali tagħna. Qed nitkellmu fuq eh, azzjoni industrijali, eh, reġjonali fuq livell Ewropew u fil-kastakom anka lokalment. Mill-esperjenza tagħna l-ispejjeż sabiex tinvesti fil-materjal u tnaddaf il-żona hija ħafna ikbar mill mill problemi oħrajn. U speċjalment anke meta nitkellmu fuq is-saħħa tal-persuni f'din il-komunità tal-industrializzazzjoni. Però xtaqt li narafkom illi dan mhux proċess awtomatiku biex niżguraw li jkun hemm reġenerazzjoni. Jiena nixtieq nawguralkom aħna fallejna imma jiena nawguralkom fl-Italja illi ma tispiċċawx fi situazzjoni fejn in-nies ikunu qiegħda u mbagħad tridu terġgħu tirranġaw il-problema wara wkoll. Għaliex dan huwa proċess verament diffiċli għaliex aħna fl qed qegħdin qed ikonna problema kbira bil-qatt kbir li hemm. Grazzi. Margaret Alkem? Yeah, jag tror jag vill fortsätta. Signora Auken. Jiena ħan nitkellem bid-Danis ukoll. Jiena nista' naqbel ma' l-idea illi ikolna żjara ta' fact finding. aħna kellna din il-kwistjoni tal-azzar fuq l-agenda f'dan il-kumitat għal ħafna snin. Jisna qed nitkellmu kważi maħbib hawnhekk jekk ehm, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna rridu nagħmlu ċara aħna il-Kumitat ta' Petizzjonijiet aħna maħniex il-Kumitat tal-Ambjent, aħna qegħdin hawnhekk biex niltaqgħu ma' ċittadini, qegħdin hawnhekk biex eh, nejnu li ċittadini aħna ma nistax insolvu l-problema li semmejt inti fil-fatt. Aħna ma nistgħux inżommu l-industri li qegħdin joqtlu n-nies però irridu inħarsu lejn l-opinjonijiet kollha differenti, ikunu ċari, u jiena nista naqbel ma' din il-fact-finding visit imma irridu nkunu ċari li aħna ġejjin mill-kumitat tal-petizzjonijiet u mhux it-tip ta' kumitat ehm, li jgħin il-kumitat tal-ambjent. Grazzi ħafna. Issa. Jiena Nixtieq nerġa' l-umur l-ura għal petizjonanta Sinjura Antonia. Molto brevemente għal eh, rappresentante del Nirringrazzja il-rappreżentanti tal-Italja. Il-problemi li qed naraw fil-istabilimentu fiż-żona tal-madwar, jiġifieri fil-belt, m'għandu x'jaqsmu biss mar-riva, ma' familja ta' riva, huma problemi li qed ilhom għaddejjin minn taħt il-żmien tal-amministrazzjoni tal-Istat għanna niftakru li rapporti tal-ISPRA u tal-ILVA li jiġu pubblikati li qegħdin online huma l-istess rapporti li jiċċertifikaw il-ksur. Ksur li għadu xasu biss mal-standards firgwa tal-ajja iżda anki l-emissjonijiet. Mhuwiex veru l-emissjonijiet u maftit innokwi tnaqsu għax għaxan fornit, tlet fornit kbar li jett jifunzjonaw bħalissa għanna il-produzzjoni bin nofs il-produzzjoni li jett jissir, iżda l-level għadu e, ta' tħassib. Għanna metodologija ta' strumenti li huma l-istess l ilva u għal rifpolja u ikejlu l-livelli tal-IPA u anki fil-kwad tal-istimi li sabu fil-rapport ta' dan il-postijiet jajduna li livelli tal-li kaġunaw il-kanċer mhumiex aċċettabbli huma tnaqsu iżda mhumiex jibqgħu mhux aċċettabbli. Il-pożizzjoni ġeografika tal-Taranto ifisser li meta il- il-irriħ jiġi minnaħa ta' fuq tal-post industrijali, id-dana jfisser li t-nġis ikopri il-taranta kollu waqt id-Diċembru tal-2015 kien hemm 20 jum meta il-wieħed ma setax iħu l-kejl, is-sitwazzjoni m'għandix xaqsam mal-tniġġis li għandna fejn li għandu xaqsam ma kollox, eh, ma l-art, ma l-ibra wkoll. Iżda illi għanna ċertifikazzjoni anki tal-ispra tal-ilva u tal- tal fil-kwistjoniet kollha illi, illi nistaw nuru, nuru anki fil-informazzjoni fil li għanna fil-fat fil-komitat li juri dan it neċis Grazie ħafna. Jiena vera ma fadalliċ ħin. Sfortunatament ma nistax nerġa' niftaħ dan il-battitu għall-rappreżentanza permanenti. Sinjura Peter, nisantik il-kelma 30 sekonda. Grazie ħafna, Signora President. Jiena sibt rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2012 fil-fat fuq dan eh, fuq din il-kwistjoni partikolari għalhekk xtaqt nitkellem għaliex din il-petizzjoni iddaħlet fl-2007 u fil-2012 aħna datajna riżoluzzjoni fuq din il-kwistjoni. Allura, għamilna xi ħaġa fuq din. Et tajjeb ħafna. Issa, ħanipprovaw nikkonkludu, tidu tajnuni, kollegi, ħanżommu din il-petizzjoni miftuħa għal raġunijiet Għem Proċeduri tal- ta' ksur tal-liġi naħseb jiena nissuġġerixi li nibatu itra lill envi qabel il-delegazzjoni formali ħajkolhom f'Lulju. Ħan nispjegaw il-kontenut tal-petizzjonijiet li rċivejna sabiex aħna niġbulhom l-attenzjoni għal fatt illi din mhijiex diskussjoni ambientali ambjentali imma wkoll din il-petizzjoni li għandna għandha tiġi konsidrata meta jkun għadin jippjanaw iż-żjara tagħhom. Hekk ikunu jistgħu jikkonsidrawha il-Sinjura Awken u kol għalet tkellmet fuq il-fact-finding visit, dini xaħġa li nistaw niddeċidu fuqa, Iva, imma iddu nitkellmu mal-koordinaturi fuq eh, stadju aktar tarta, li sa ma nistawx niddeċidu fuqa. Dak li nistaw namlu huwa li nibatu itra ġdida wkoll l-awtoritajiet taljani ngħidulhom illi għal dar boħra għabbażi tal-petizzjonijiet eġajna Iddiskutejna dan mar rappreżentanti kollha preżenti. Nistgħu nagħmlu hekk? Iva? Ikolli ngħid illi kienet ċeċa sabiħa ħafna li għal darba nkun fuq dan fuq dan is-siġġu illi kien hemm kollegi minn gruppi differenti illi qegħdin jaqblu bejniethom jidher li hemm konsens fuq din il-kwistjoni partikolari m'hemmx xi diskrepanza kbira bejn il-gruppi differenti. Xi ħaġa sabiħa ħafna li seħħet għal darba f'dan il-kumitat. Nirringrazzjakom il-koll. Nirringrazzja wkoll il-petizzjonanta tal-li ehm, kelmuna fuq eh, xi ħaġa tan serju li qiegħda isseħħ. Għandna ħanidu nota tagħha u ħaniproġedu b'dan il-mod. Nirringrazzja ħafna l-rappreżentanza permanenti Taljana tal prezenta tagħhom u nerġaw nilqaw fil-komitat xi darbohra wkoll. Grazzi ħafna lilkom il-koll, issa nbidlu um, il-soġġett naddu għal punt 16 il-żjara ta' fact finding fi Spanja li saret f'Ottubru mit-8 sal-10 ta' Ottubru. Ta' frar. Xifti ta' ġematilu. U il-president ta' delegazzjoni kien is-Sur Palċaki ħana dilek il-kelma mill-ewwel sabiex tgħidilna tgħid x'kienu x'kienu l puntolini ta' din iż-żjara u tispjegalna kif marret ukoll. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jekk ma jimpurtax, nixtieq nitkellem bl-Slovak. Wait a minute. Will all of you that you are intending to leave the room, could you do it? Min qed iħorġ bil-kamra ġobkom, oħorġu bil-kwiet sabiex il-kollegi kun jistaw jitkelmu minar ma jkunaw starbju. Także pani predsedniczka, Sieny Wibor. Mużem bas informat o. Membri tal-komitat, jiena nixtieq ninformakom dwar din il-missjoni fuq tlet livelli differenti. l ħaġa livell tekniku, il-fatti mbagħad eh, il-livell politiku u t tielet livell l-output. Mela, x'nistgħu nagħmlu fil-ġejjien jiġifieri? Mela, nibdew bil-fatti. Jiena nixtennet eh, li fl-opinjoni tiegħi din kienet missjoni organizzata b'mod eċċellenti u nirringrazzja ħafna lill assistenza teknika, nirringrazzja wkoll is-segretarjat, l-interpreti, kif ukoll lill kollegi kollha l-oħra, il-konsulenti politiċi, naħseb kulħadd għamel xogħol eċċellenti. Dwar il-kontenut, kellna tlet laqat ewlenin. Kif tafu? Il-missjoni saret għabbażi ta' żewġ petizzjonijiet, waħda marbuta mal-problema tal-xmara tal ebro. Umbat, it-tini petizzjoni kienet marbuta mal-xmara taħħu. għallu li jem ftit ilma fil-peninzola u ħafna nies huma interessati fis-sitwazzjoni tal-ilma u fil-passat diġa' kien hemm problemi li għasol ċertu tensjonijiet. Naħseb li huwa importanti li ngħidu li jiena fimt din kienet problema teknika innotajt illi kienem ħafna appoġġ mill-opinjoni pubblika minn reġjunijiet differenti anka mill-soċjetà ċivili, kellna l-esperti u il-persona tal-università illi kienu edin mana fil-missjoni. Qabel ma morna Spanja, probabilment din, din kienet, eh, dan kien punt delikat anka għal-parlament. U jena kuntet ninkan ninformakom li da ma kienx il-kas. Kienet ta' sorpriza li għalli fil-fat dan kollu ġaċettat minn kullħat, ħafna kollegi eh, saqsew mistoqsijiet diffiċli biex nikbu l-informazzjoni meta konet negozjaw u nitkellmu fuq livell uffiċjali ma tawx opinjonijiet personali tagħhom lanqas. Ovvjament meta wasalna l-mezzi tax-xandir l-opinjonijiet personali kellhom ċertu l-rwol. Imma mhux wieħed kbir. U jiena nixtieq nitkellem dwar dan għaliex jiena kont preżenti wkoll waqt konferenza stampa uffiċjali tkellimt mal-mezzi ta' xandir u għet li aħna interessati f'dan il-problema, nasbu li ħaġa importanti. U l-Parlament Ewropew qed jenalizza din il-problema b'mod serju. Jiena tak tak mini li soluzzjoni ovvjament ma tiġix mill-Parlament Ewropew imma tiġi mill-awtoritajiet lokali u mill-Gvern Spanjol kif ukoll il-gvernijiet reġjonali. Jiena għet li dan dinja l-ewel verżjoni tal-dokument ta' ħidma tagħna li probabbilment eh, se naraw ħanka fl-ħar ta' April. Jiena kelli jiena sibt li eh, jiena sepp li l-Medita ċandri kienu interessati fil-missjoni tagħna kien hemm il-ġurnalisti li deru interessanti, interessati ħafna. Saqsewna ċertu mistoqsijiet qabel ma morna morna Spanja, qabel ma morna fir-reġjun tal-Ebro u kien eh, avveniment li kien kien 50,000 persuna involuta fiha. Importanti ħafna ċittadini tar-reġjun u dawk il-proġetti kollha li huma interessati fihom. Ġeneralment it-tlet negozjati kienu kienu involuti anka mal-ministru, l-atmosfera kienet pozittiva, ma kienx mm, problemi u diffikultajiet. Naqra naħseb l-atmosfera hija waqt tajba, kelli l-idea minn anka minn ħata l-petizzjonijiet illi il-Parlament Ewropew huwa konsidrat li jista' jgħin biex insolvu l-problema. Aħna kull ma minna huwa li nibatu rakkomandazzjonijiet għaliex is-soluzzjoni ħarija ta' taħt il-gvern Spanjol. Jiena nista' ngħid il-kooperazzjoni mal-petizzjonant, kena kooperazzjoni mal-petizzjonanti u anke mal-kumitat. Dan kollu kien pożittiv ħafna. Issa, t-tini livell li huwa politiku. jina għamil sforz sabiex naqsam dan, il-sujġet eh, ma' negozjati spanjoli l-oħrajn, imma nitkellmu fuq il-livell tekniku. Imma minħabba l-opinjoni tal-kollegi tiegħi minnaħa tiegħi ukoll innotajt illi din hija kwistjoni serja politika fi Spanja. Għana il-Gvern ċentrali f'Madrid illi huwa responsabbli ta' ċertu kwistjonijiet. Umbagħad hemm kwistjonijiet oħra li jieħdu ħsiebhom il-gvernijiet reġjonali. Il-gvern ċentrali ġewwa Spanja huwa għalli jagħmlu monitoraġġ tal izviluppi fir-reġjuni. U mbagħad inħarsuna l-Gvern ta' Barcelona l-affarijiet forsi jikkomplikaw aktar. U kelli l-impressjoni illi kien hemm ħafna affarijiet politiċi b'saħħithom dan inqas minn politikant wieħed anka bejn il-partiti politiċi, ma naħseb illi l-ewwel ħaġa din hija problema teknika It-tielet livell l-aktar importanti li nixtieq insemmi huwa marbut ma' dak li jista' jsir. L-output, riżultati. Nistgħu noħorġu b'rapport aħari fuq eh, din il-missjoni u jiena nixtieq ħafna li nagħmel ċertu rakkomandazzjonijiet dan ir-rapport, nixtieq insaqsi lill-kumitat u dak kollha illi ipparteċipaw din il-missjoni sabiex jipparteċipaw huma wkoll. Nixtieq nkunu nafu wkoll x'inhu l-opinjoni tal-Kummissjoni illi diġà ħarġet xi rekomendazzjonijiet eh, u kien hemm xi konflitt ukoll mal-Gvern Spanjol. Naħseb li hemm eh, opinjonijiet esperti fuq din il-kwistjoni u naħseb li l-approċċ tagħna għandha tkun kemm jista' jkun fuq l-istess linja tal-Kummissjoni għandna nagħmlu sforz ukoll biex niżguraw li dan id-dokument ikun lest sal-aħħar ta' April bekk inkunu nistgħu eh, nagħmlu sottomissjoni ta' dan id-dokument u wara nkunu nistgħu naqblu fuq l-approċċi li jista' jkollna. Forsi diffiċli nilħu stejn Imma nala, hawnhekk nista' nwieġeb paċ mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi. be interesting. Grazzi, ħafna interessanti issa li nisimgħu il-membri li parteċipaw f'din iż-żjara nagħti l-kelma lill-Kummissjoni l-ewwel netum bat lill-membri jinaħer għana ħafna biex nisma' la darba eh, inna eh, ikon eh, niddiskutu ġurnata sħiħa, mela kummissjoni lilek. Kelma. Grazzi, signor Presidente, għana f Tajjeb, sempliciment, xtaqt nfakkarkom li direttiva tal-għafas tal-ilma mel 22 ta' Marzu ta' din is-sena bħala id-data ta' skadenza sa' Kummissjoni tal-Pjanijiet Ideoloġiċi għal komissjoni. Kummissjoni ħad tibda l-evaluazzjoni ta' dawn il-pjanijiet mill-Istati Membri kollha minn din id-data l qudiem Ovvjament il-Kummissjoni ħadżu f'moħħa wkoll l-eżitu tal-missjoni ta' investigazzjoni tal-Kumitat il-Fact Finding Mission ġifieri. Fit-22 ta' Ġunju li għadda kellna il ċans illi nippreżentaw l-evalwazzjoni tal-ewwel pjanijiet ideoloġiċi tal-Spanja f'dan il-Kumitat u suġġetti komuni fl-imkien ma' ċertu petizzjonijiet li huma suġġetta dina il-fact-finding mission u koll. L-informazzjoni kollha ħadd ittieħed in konsiderazzjoni fl-evalvazzjoni ta' dawn it-tieni pjanijiet li ħankun qegħdin nirċievu ngħid nerġa' ngħidilkom minn hawn xahar ieħor grazzi. Thank you very much. Nirringrazzjak. Signora Spitera, għandek il-kelma. Jina ma xtaqx nitkellem, pero nistanziċi affarijiet, jina ma tlafx biex nitkellem, jekk ma trix titkellem, memx għalfej. Jina kontet nara li kont fost il-membri li parteċipajtu. Tixti titkellem? Iva. Għanna bżon ta' xi spiegazzjonijiet minna ħat tal-Komissjoni Ewropea għax l-informazzjoni li ksibna mill-Assoċjazzjoni fil-post ma kienx qed taqbel ma dak li jintaqal mill-gvern u jiena ħadd nota ta' xi punti illi għandhom jiġu spiegati. La darba jkonna dokument imħejji mill-ċemen tad delegazzjoni u mbagħad nistgħu niddiskutu mal-Kummissjoni u nistgħu nsaqsu dan il-mistoqsijiet għax iridu nsiru nafu x'qed jiġu fil-fatt fil-post. Grazzi u di Valero Kirchbach. Grazzi, se nitkellem bis fedis u bekk forsi għandkom son il-headphones, eh, naf li il-president tifimni, pero nishtin ringrazzja il-ċemen tal-delegazzjoni, kena suċess kbir f'dan il dinizjara Aħna provajna nżommu mal-fatti meta l-tqajna mal-fatti mal-rappresentanti tal-proġetti u anki tal-autoritajiet u bekk stajna nifmux kien jiġri hemmhekk għax kif intqal hemm ħafna affarijiet politiċi li qed isiru iżda ħafna kwistjonijiet legali u u jiena provajt inħares lejn is-sostanza kontenut legali hawnhekk. Meta tqajna mal-awtoritajiet aħna tkellimna dwar il-fazi li jmiss tal-qafas, tad direttiva tal-qafas tal-ilma. U l-fat li provajna ntejbu il-situazzjoni fejn ħarisna lejn titjib fuq il-pjanijiet ta' qabel tal-sistema tal-ilma fi Spanja u ovvjament il- l-impatt eh, fuq eh, l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent huwa importanti wkoll. Eh, kien hemm evalwazzjoni tal-impatt f'dak iż-żminijiet qalu li ma kienitx meħtieġa, iżda jiena ma nafx il għaliex iddeċidew hekk għax dejjem tkun importanti għalija. Jiena dak li skoprejt sissa huwa li semmew problema hawnhekk kienu għet jiprofaw jamal għaw zew setijiet ta' ta' liġijiet u jħolġu rakkomandazzjonijiet u din hija problema. Hawnhekk qed naħseb dwar il-ixmara Tegis fi sebajniet kien hemm proġett kbir biex jiddevjaw ħafna elma minn dik ix-xmara u dak il-proġett tal-lum għandu xaqsa mal-ftit ilma li għad fadal fil fdin ix-xmara tat-Tegas qabel ma ħadu daqstant ilma minn xmara minn din xmara u mbagħad għalik is-sitwazzjoni tal-lum fejn eh, m'hemmx ilma biex biex tieħu issa minn naħa ta' fuq sa naħa tisfel ta' Spanja ma fadalx ilma u bekk għandek eh, situazzjoni mhux sostenibbli f'rigward tal-agrikoltura u tal-irrigazzjoni qed tieħu ilma minn żoni fejn għandek ħafna ilma u qed tieħu l-ilma f'postijiet fejn għandek nixfa f'naħat isfel bażikament. Iżda dak l-ilma qed jintuża anke għal tal-golf jew tat-turizmu. U dana ilu jiġri mis sebajnijiet nis ma ħasbux li kienet se tkun ta' problema iżda issa hija problema għax m'hemmx biżejjed ilma u hemm konsekwenzi enormi għal l-ixmara ta' tegis pala riżultat ta' kollu l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali e, għanda tkun li trid tħalli l-ilma tiskula kif suppost, tgħaddi kif suppost. Tista' e, tista' ssib soluzzjonijiet oħra, per eżempju, l-impjanti ta' trattament tal-ilma mela ukoll. koll fil-fixmara Ibro jiena mort fil-Toledo kol biex nara x'kienet is-sitwazzjoni dwar l-ilma hemmhekk u hemmhekk għandhom problema enormi ta' tniġġis ħafna jista' jsir hemmhekk nistgħu noqogħdu fuq nużaw il-qafas legali eżistenti biex nsolvu l-problemi rigward tal-xmara. ibro għandna sitwazzjoni differenti, ma ħadux l-ilma minn din ix-xmara, però La darba l-ilma m'għadix eh, disponibbli mill-ixmara Tegos fin-naħa tisfel tal-Ispanja jridu jieħdu l-ilma minn din ċmara Ibro. U jekk tagħmel dan eħdejn id-delta ta' xmara din dina se tkun sitwazzjoni sostenibbli għal bdewa f'dan il-temmek eh, eh, fit-tul. Jiena se nħares lej sitwazzjoni kif xira bir-reqqa Iżda jiena wkoll kelli xi mistoqsijiet waqt iż-żjara fil-gwad ta' finanzamenti tal-Unjoni Ewropea qed jusaw finanzjamenti mill-Unjoni Ewropea għal dan ir-raġun qalu li li le ma kienx il-każ iżda skont l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali suppost hemm finanzi Ewropej disponibbli għal dan ir-raġun ukoll. Mela, grazzi ħafna jiena eh, naqbel mal-kollega Valero jiena naħseb illi in ġenerali il-tema tal-ġestjoni tal-ilma fl-Europa u f'dan il-kas ovvjament fi Spanja hija tal-ikbar importanza sfortunatament inkomplu naħdmu biex niprofaw ntejbu permess tal-leġilazzjoni u l istandards eh, ntejbu il-ħarsien tal-risorsi tal-ilma iżda l-applikazzjoni fil-prassi għad fadal problemi serji. U bekk inkunu noqodu iżjed attenti biex eh, naffaċċaw dawn il-problemi b'mod iżjed effettiv, speċjalment fejn għandek kwistjonijiet politiċi u iżda anki ekonomiċi. U bekk għanna nizguraw illi mhux se jkun hemm soluzzjonijiet illi jifavorixxu il-profitti u l-gwadan minn xi suġġetti anki intraprizi u mhux il-ħarsien ta' risorsi risorsi li huma skarsi illi għanna nħarsuhom anki fid-dawl tal-isfidi li l-Ewropa u d-dinja trid tiffaċċa kull ma jmur iżjed minħabba tibdi fil-klima u għanna niftakru wkoll illi l-kwissjoni ta' biodiversità li hija importanti ħafna u bekk għandna niftakru u jiena żgur li se nagħmel kontribut fir-rapport finali dwar dan. Huwa hija ħaġa paradossali fejn naħsbu li se noħolqu bħal natura 2000 għal ħarsin ta' biodiversità u mbagħad min-naħa l-oħra ikonna użu massiċ tal-ilma tal illi jittieħed jiġi devjat għal postiħor għanna l-anijiet tal-Europa illi diffiċli nilħquhom f'dan il-qasam. Għanijiet e, tal-2030 u l-2050. Din hija riflessjoni li żgur se tidher fir-rapport tagħna u se jkun il-kontribut tagħna. Grazzi, Sur Lopez, jekk jaġbok. Muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel qed ningrazzja lil kull minn ħasem f'dina il-fact finding mission dina kont parti minn um, l-Ebro, minn dik tal-Ebro, mort kemm ta' lebro kem ta' taħħo fil-fat imma aħna rajna bkoll bajnejna protesti li jem il-dimostrazzjonijiet rridu noqdu b'ħafna attenzjoni kif naġixxu għaliex dana jeffettwa ħafna komunitajiet. U għadċert li ħajkun hemm ukoll eh, konsiderazzjonijiet politiċi maħna hawnhekk li rridu naraw wa kif nużaw is-riżorsi akwatiċi tagħna u id-direttiva li tobbliga wkoll li gvernijiet li jippreżentaw dawn għal pjanijiet ideoloġiċi. L-ewwel problema li qed naraw hija li l-pjan ideoloġiku ta' Kwenkol qegħdin nsemmu issa tal-Ebro ġi e, preżentat bil-gvern li kien hemm attwalment meta kien prezentat il-pjan u data hija l-istess għal kulħadd verament imma naħseb il fkas bħal dan din hija kwistjoni relevanti għax inti għandek territorji li huma gravi għandek erba komunitajiet autonomi li huma kontra il-pjan u hemm ċittadini wkoll dan huwa sintomu tajjeb tal-komplessità tal-kwistjoni fejn naraw per eżempju il-ħadd il-ġimgħa ta' qabel il-żjara fl-Ebro kien hemm propju protesta li spiċċat fuq il-gazzetti kollha mbagħad tnejn xi punti oħra li xtaqt inżid miż-żjara tagħna u l-evalwazzjoni li jiena xtaqt nagħmel fuq livell personali. Hawnhekk il-kwistjoni minn perspettiva teknika hi kif nistgħu nassiguraw aħna l-użi tar-riżorsi idriċi fil-każ tal-xmajjer hemm użu agrikolu, użri, użu amministrattiv, użu ekoloġiku u użu industrijali u hawnhekk id-delta tal-Ebro qed tintuża parzjalment ukoll għal raġunijiet ekoloġiċi et bil-mod il-mod tittikel brata rapida u jekk ma jkunx hemm biżejjed ilma dina l-erożjoni ħad qasejra sejra brata illi f'bina u ftit joħor tispiċċa tisparixxi. Dana kollu li qed jintuża raġunijiet ekoloġiċi u agrikoli ħaj kollu impatt qawwi fuq il-ħajja tan-nies tar-reġjun. Aħna rridu nħarsu dan kollu apparti l-użu liħor kollu li ovvjament ikun hemm ta' riżorsi idriċi imma ovvjament din hija kwistjoni l-parti l-iktar dajfa u għanna sinjali ċari ħafna palissa li jagħtu lok għal allarm. Nittamaw issa li kun hemm tweġiba tajba dan kollu, grazzi. Very much. Ringrazzjak, Sur Ortaso. Grazzi, biex inkompli ma dak li kien qed jgħid il-kollega Lopez L-għawenet grazzi ħafna l-istur sakki ta' kif organizza zjara naħseb li kienet tajba ħafna zjara fejn jena i-parteċipajt fl-ewwel parti tal-Ebro kienet organizzata tajba mens ta' min jajda din u Inna niksbu ħafna informazzjoni u koll, importanti mux biex niddiskutaw bejnietna ma u koll biex nisimaw dak li kienem xintqal. Issa, għal konklużjoni li din is-sintu importanti illi fuq dawn il-kwistjonijiet li tress u għammek fil-post nirriflettu fuqhom. Il-grupp tiegħi pereżempju kien hemm xi affarijiet li ma konniex nafu bihom, kien hemm diskussjonijiet li saru mhux bisma mal-petizzjonanti imma wkoll mal l-atturi ekonomiċi, nis li jaħdmu hemmhekk, nis li huma valuti fl-industrija, fit-turizmu, il bdiwa etc. U rajna kemm huwa importanti li nifmu tħassib u l-biżat tagħhom għax meta nitkellmu fuq l-ebra dina mhix kwistjoni biss ta' ilma, iva veru, prinċipalment dik li hija wkoll stil ta' ħajja. Irridu inkunu pozittivi u kol jina kont pjuttost sorpriz bitċifri ċifri tal-program Life kif ġi dana investit per eżempju għal ħarsin tal-speċi li jiexu fuq l-ebro jew maxtut tiegħu anki l-pjan ta' kwenka fil-fatt issa bħala parlament aħna li naraw jekk jagħmilx sens dan il-pjan l-Unjoni Ewropea qed tinvesti miljuni ta' euro għaluna fil-program Life imma mill-banda l-oħra għanna pjanijiet illi ħajwaslu biex dan l-investiment kollu jintilef. Faħna rridu naqdu attenti u naċċertaw li l-kriterji tekniċi kollha kommissjoni bla dubju għattamel xogħla. Imma aħna rridu naraw issa ir-reviżjoni li ħajamlu huma imma min-naħa tagħna irridu naċċertaw illi kemm il-petizzjonanti per eżempju kif ikkalkulaw il-metodu tal-kalkulu fi kwistjoni ta' l-irrigazzjoni nejdu aħna u daw l-affarijiet li kollha jridu jiġu ikkonsidrati nala din hija kwistjoni politika fl-aħħar mill-aħħar minkejja l fatt li fil-każ ta' Katalunja hemm konsens pjuttost wiesa biex jitwarrab dan il-pjan ma tantx hemm attitudni pozittiva minn hemmhekk u f'din ħaġa li semmija wkoll is-Sur Lopez kien hemm da protesti u protesti li attendewhom ħafna nies. Imma aħna li dun analizzaw u naraw jekk fil-fatt u x'qed jinkissru direttivi jew le u dan il-kumitat irrid janalizza dan l-aspett u jara x'tip ta' rakkomandazzjonijiet ħajsiru. Dak kollox minna ħatijaj u grazzi ħafna l ħra tal-organizzazzjoni ta' zjara ma kienx biċċa xogħol faċli ma nirringrazzjawk ħafna tax-xogħol li għamiltu napprezzaw. Thank you very much. Nirringrazzjak issa Rosa tista' titkellem. Grazzi. Jiena ovvjament ninaqat mal-ħidma li għamel s sur Saki u nirringrazzjah ukoll imma jiena min-naħa tiegħi ma tantx kont favur il-missjonijiet il-żjajjar u issa li rajna din iż-żjara nqas inqas ma jien. Rajna pereżempju li mill-Gvern ta' Katalunja kien hemm talba permezz ta' jitra f'dan il-petizzjoni biex jinnaqat manar nillu li le għalix dinja kompetenza tal-istat imma konna sorprizi li mor nemmek kurajna illi dana ġi xorta fissem il-pjattaforma meċa il-lista tal-indipendenza tal-Katalunja u kien ija temmek u ovvjament bżon nkunu nafu xġara kollox politiċi tżaz u jina għal-mentajt imma ovvjament il-Ministru ta' barranin l ħabib tijaj, ma ħsibx li kien lok u hemmhekk jekk għadnilu li le l-ħbib tiegħi Antrifizu Montrosa u kol xtaqu jiġu għadnilhom le u ma ġewx. Ġifir danna juri kemm fil-fat dawn iż-żjajjar saru politiċizzati. Il-missjoni żjara ma bidlet l iddeja u l-opinjoni taħat la sur Ortasun, la sur Xavier li kien hemmhekk ukoll u laqas tiegħi. Iġifri aħna konna ċari sa minn qabel ma morru hemmhekk x'naħsbu ma naħsbux. Jiena smajx kellhom xi jgħidu l-pjattaformi, jiena m'iniex, teknika ma nistax nagħti opinjoni ma smajt ukoll x'kellhom xi jgħidu in-nies ta' Spanja u kena ħafna spiegazzjonijiet minnaħa tal-Ministeri, spiegawna li ma kien hemm lebda periklu għall-investimenti li saru għal-programm Life u li kwalità tal-ilma illi qed tiġi garantizzata hija fil-fatt ħarsa u li l-Kummissjoni għabbażi tal-pjan taħħa tajbet jerġa' tajt il-pjan oriġinali tal-2009 illi però ma kienx ġi implementat u li wasal bis-2011 fejn kellhom isiru bil-fors l-ewwel pjanijiet bi tliet snin tard, ġifieri l-ewwel pjan suppost ma l-ewwel pjan ġi ma l-ewwel pjan ġi approvat fl-istati li t-tieni wieħed sabiex inkunu fl-istess ma pjata tal-Ewropa u ġew approvati għal 2015 dan huma perjodi ta' tliet snin sal-2021. Hemm komunikazzjoni kif smajna mid-direttorjat tal-ilma kif ukoll aħrajn ta' titti permanenti li jiġbor ukoll dak illi talbet il-Kommissjoni. U jiena nitlob li dan ir-rapport ikun jinkludi mhux biss dak li qegħdin jitolbu il-pjattaformi leġittimi għaliex dan huwa biss parti tal-xmara ebro u xmara tagħhom għan bżon dejjem nisimaw iż-żewġ nipen u dak ukoll qed tgħid il-Kummissjoni. Għalhekk li ngħidu li l-pjan tal-ilma tal-kwenka tal-teħu l-ebro mux għadin, mux naqbat u jieġi daħna mill l approvat, il u 18 sena jistenna u ta' biex ikun hemm opinjoni pubblika, ir-reġuni autonomi kollha ta' Spanja u l-utenti kollha u għandu 82% tal-Kunsil ta' Demarkazzjoni tal-Ebro fejn hemm ukoll rappreżentanza ta' kulħadd. Ġifieri, jekk hemm xi nies li jidrilhom l-affarijiet ma jaġbuhomx iva, hemm disa reġjuni li għaddu minnu eh, l-Ebro, ħamsa minnhom jaqblu erba le. Hemm ukoll il-rapport favorevoli tal-Kunsil tal-Istat u kien il-gvern Spanjol li talab persiru ħafna rapporti u kolla kienu favorevoli. Kien hemm 40 rekurs legali l-aħħar wieħed tal-orti Suprema u koll kienet favorevoli, minn 24 kienu favur. Issa, dawk illi jafu l-affarijiet kollha, l-verżenijiet kollha jiddeċidu imma mhux tisma' biss antina waħda L-importanti u li tismaħħom bitni l huma tara x'inhuma u għax aħna il-Kumitat tal-Petizzjonijiet imija l-Kummissjoni Ewropea li tajt li tajt jekkux qegħdin jiġu jekkux għadin jiġu rispettat id-direttivi jew lejna minn ximħallef. L-aħħar kellim sur Gambus. U la' il-lista u manna għanna punt wieħed li fadal fuq il-lista. Jaxen, Fil-qosor, hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jgħid nibda biex nirringrazzja lill organizzazzjoni tal-żjara jiena ma kontx hemmhekk imma mur fil fidej l-ebro mhux minħabba dina l-kwistjoni imma għaliex jiena għandi wkoll interessi oħra hemmhekk u konvinti li l-missjoni mux biss il-parti tal-ebro jew parti waħda biss il-missjoni kollha kemm hi kienet utli u servi ta' xi ħaġa. Biex ma noqgħodx nirrepeti argumenti li diġà saru min naħa ta' Lopez pereżempju jew is-Sur Tasson, jiena sempliċement xtaqt insemmi punt li semma il-kap tal-missjoni li naħseb huwa essenzjali ċe li l-Kummissjoni Ewropea ħad tkun qed tagħmel ix-xogħol tagħha xogħol ta' evalwazzjoni u ta' analiżi tal-pjanijiet ideoloġiċi kif għamlet ukoll fil-pjan tal-2013 kien rapport bes ħafna f'Marzu tal-2015 li ħarġa speċjalment fir-rigward ta' kif jiġu definiti il-deltas eh, ekoloġiċi u l-żoni ekoloġiċi u eh, li da għada jinżammu hekk kif finuma. Allura nerġa' ngħid, importanti il rapport tal-Komitat tal-Pezzi jgħin li l-Komissjoni tagħmel analiżu l-evalwazzjoni tagħha għaliex dan u illi qed jippretendu minna n-nies tal-post. Hemm bżonn jiġu rispettati id-direttivi tal-ilma u tal għasafar eh, tat-tjur u l-aħħar ħaġa li ma nistax ma nsemmijiex eh, jekk nkunu ġewwa jew barra l-affarijiet l-aspetti ekoloġiċi ma jinbidlux. Grazie ħafna. Nixtieq nirringrazzja lilek Pal tal-li tal-li inti konti ċer ta' din delegazzjoni tan diffiċli. U nirringrazzjak verament tal-li għamiltek. Nirringrazzja lil Karla mill-segretarjat illi kella tagħmel il-xogħol amministrativ kollu qabel iż-żjara u anki waqt il żjara Wissa għandek il- il-xol biex tamel dan il-rapport ta' bozzat li se jiġi prezentat nittama fl-ħar ta' april. Et nistennaw ħerqanin għal dak bekk għalaqna dan il-punt u bekk naddu għal punt li, li miss li huwa żjara ieħor tal-fact-finding f'Londra fil-5 u 6 ta' novembru ta' sena li għaddit. Jiena kont il- il-president ta' dik delegazzjoni, ovvjament il-petizjoniet li aħna rċevinjom huma l-bażi soda tal-zjara fir-Renju Unit. U kena ħafna każijiet li kellhom xaqsu mal-matfall li titu taħt il-kura pubblika fir-Renju Unit u fil-Galles u li mbagħad ingħataw l-adozzjoni mingħajr il-konsens tal-ċenituri eh, bioloġiċi. Xi ftit mill-petizzjonanti kienu mistednin ukoll fi frar tal-2014 qabel iż-żjara tagħna. Ġifieri ġew hawnhekk u l-Kommissjoni Ewropea u l-awtoritajiet tar-Renju Unit taw ukoll it-tweġibiet tagħhom. Skont l-awtoritajiet il- fil biċċa kbira tneħħa l-konsens fl aħjar interessi ta' tfal. Iżda ordni ta' adozzjoni ta' dan it-tip ma jistax jiġi rivedut jew jew eh, jinqaleb u dina tfisser situazzjonijiet li jibqaw hemm għal ġenituri u għatfall kien hemm żieda fin-numri tal każijiet fej kien hemm ġenituri involuti li ma kienux mir-Renju Unit dawna eh, ġenituri mill-Slovakkja, mill-Latvja, mill-Bulgarija mill-vant tal-Ewropa u dan l-aspett transkonfinali fisser li l il-Kumitat tagħna jsir kompetenti li nis, fejn nistħarġu dawn il-petizzjonijiet biex nittalmu iżjed dwar is-sitwazzjoni. Kenna rapport dwar l-adozzjoni mingħajr il-kunsens dan ġi komissjonat eh, u ġi prezentat fid-dan il-Kumitat mill-awtur Dr. Claire Fenton Glynn mill-Università ta' Cambridge u dan sar fl-Ulju tas-sena li għaddiet Kif jina semmejt il-żjara kienet minn nar il-ħamis fil-ħodu, 5 ta' novembru sal-6 ta' novembru nar il-ġimgħa għal nofsinhar. Lan kien li nofru il-membri ta' delegazzjoni iżjed informazzjoni fejn neħdu parir minn min persuni interessati differenti u partijiet interessati. Nasbu li kienet delegazzjoni tajba konna tmin membri morna f'Londra u l-tqajna ma' medda sħiħa ta' persuni interessati u esperti illi kolla għalunna fuq l-esperienzi tagħhom u l-pozizjoniet tagħhom waqt il- zjara għajna mal-ħadima soċjali, ġurnalisti, assoċjazzjonijiet li għatu għajnuna, legali, soċjoloġiċi u oħrajn prattiċi l-ġenituri u t-tfal involuti fi dawn il-proċedimenti ta' kura ta' tfal. Rappresentanti tal-Polizija, il-ġustizja, l-imħallef James Ombi, il-rappresentanti tal-servizzi diplomatiċi rumeni u oħrajn u avukati fil-specializzati eh, fil-liġi tal-familja u anki membri parlamentari li jamlu kampanja favur il-ġittijiet tal-familji. Dak li nafu bitċert huwa li Renju Unit huwa uniku fl europa fejn jippermettu il-disrupt il-, eh, -il, -il il-rid tal-rabti tal-familja bla konsens mill-ġenituri. Għandek il-proċess ta' adozzjoni li mhuwiex tas-soltu u frekwenza tal-użu hawnhekk tiegħu, speċjalment kemm jintuża il-livell tal-adozzjoni domestika fl-istati membri l-oħra huwa baxx u għandek ostakli legali għall-adozzjoni mingħajr il-konsens tal-ġenituri u eh, ftit eh, li xej jintuża fil-istati membri l-oħra u bekk il- laqat kollha li kellna kienu interessanti tal-imna ħafna fuq is-sistemi legali, fuq il-prassi tal-servizzi soċjali u il-karitajiet involuti fil-proċedimenti ta' kura. Issa abbozzajna rapport fejn għanna parti diskrittiva dwar il-żjara u parti dwar rakkomandazzjonijiet li għanna xaqsu mal din kwistjoni tan sensittiva. Il-rapport ġi imnidi għabbażi fuq il- fuq infassal għabbażi tal-kommenti kollha tal-kollegi kollha li marru f'din iż-żjara. Rakkomandazzjonijiet huma miftuħin għal emendi mill-membri kollha. Nixtieq ukoll niġbet l-attenzjoni għal kif nistgħu nimxu l-qudiem l-iskadenza l-emendi għal rakkomandazzjoni eh, dik il-parti tal-rapport hija 3 ta' Marzu jekk ġobkom ħudu nota tal-fatt li biss ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu amendati u mhux biss mhux il-parti deskrittiva jiġifieri fejn morna u ma' minn il-tqajna, eċetera, eċetera. Dana eh, Salmin Claire illi kienet rappresentanti tal-segretarjat flimkien mal-kap tal-unit. Ovvjament, aħna se nivotaw f'April dwar dan il-punt. U eh, ħanivvota fil-Kumitat probabbilment fi 13 ta' Marzu. Issa, naddi kelma l-Komissjoni fadlinna xifti ta' minuti. Jina ġizn ta' l intom tisaw taġlu u kol. Għandil ġawana ġoħana Grazie, Grazzi, President. Aħna għan rapport għal b'interess kbir u titkellem fuq ċertu sens li ġa diskutejna għal-numru ta' drabi fil-Parlament u anka fil-Kommissjoni. Naħsbu li din hija kwistjoni sensittiva. U meta nqisu l-fatt il kompetenzi tagħna huma limitati. Tajjeb li nstabbilixxu anke l-kuntest mar-Renjuni sabiex naraw kif huma jixtiequ itejbu l-politiki tagħhom. Qed nitkellmu fuq aspetti sustantivi, ġifir ma sox nispokolaw wis, imma nistgħu naqblu ma tip ta' skambju li kellek li kellkom intom anke dwar dritt ta' tfal drittijiet ta' tfal din għandha tiġi konsidrata bħala priorità fl-oqsma kollha illi se jiġu meqjusa. Meta jkun hemm xi deċiżjoni marbuta ma' tfal. Aħna wkoll iġbuna rakkomandazzjonijiet kif ġew abbozzati u kif ġew prezentati fir-rapport. Ma nafx li hemm affarijiet oħrajn xi nżidu. Eh, jiena nixtieq l-opportunità biex ngħidilkom illi fi ġimgħat li ġejjin l-emendi tar-regolament se jispiċċaw u nittamaw illi uħut mit-tip illi parti mit-tip li tipproponi l-Kummissjoni kollhom impatt din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi. Hemm żewġ kollegi li għadhom preżenti, tlieta anzi tlieta. Imma ma tlabtux il-kelma, forsi <laughs> se taqmlu dan. Is-Sur Martan, kjoġbok. Grazzi, u jena għas eh, jena Anglis. Sissa li għallin għas. jekk forsi nista' influenza l-ġurnit biex jibqa' hawnhekk mela jiena niddekera lil nifsi. Hmm, pala persuni interessat din il-kwestjoni. Jiena tkellmt ma' James Mambi u naħseb u għandu ideja tajba meta qal li ħaġa importanti eh, hija diplomazija fir-rinnit. Dina xi ħaġa skarsa. forsi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet se jkollu r-wol xila hawnhekk fejn qed nprovaw nżidu l-kuxjenza anke fi stati membri oħrajn. Għaliex il-familji illi jisibu ruħom kontra l-ġudizzju eh, fil-Renju Unit. James Zombie fil-fat kellem dwar dan. Il-rati huma il-magni tal-aspetti ġudizzjarji u aħna rridu rridu li kunem poċan kamil l ambasċati Din hija xi ħaġa li għandha nieqsa. Din hija l-unika rakkomandazzjoni eh, li għandina sabiex nkunu ċerti li l-istati membri bl-ambasċati tagħhom jkun jistgħu jsegwu dawn il-każijiet u jżidu aktar kuxjenza meta jkun hemm dawn il-tip ta' problemi. Grazzi. Iva, fil-fatt l-abbozz li qed jiġi propost jinkludi ħafna mill-punti illi xtaqna u li rajna matul iż-żjara naqbel ħafna ma dak li qal il-kollega Martin il-Konvenzjoni ta' Vienna tiġi implementata mhux biss b'tali mod. Imma bħala rappreżentanza ma biex il-konslu jkun hemmhekk preżenti fiżikament sabiex jara l-affarijiet matul il-proċedura. Imbagħad hemm il-kwistjoni kollha marbuta mal-prevenzjoni u l-appoġġ familjari. Iridu nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex niġġieldu problemi li jistgħu joħorġu minn każijiet drammatiċi bħal daw. Imma jekk diġà għall-inqas nistgħu nagħmlu xi emenda żgħira sabiex inkun nistgħu kontribut tagħna. Grazzi ħafna. Għal għal dan Eleonora. Jude. Grazzi. Naħseb li rapport huwa eccellenti u jirrefletti dak li dak li kienet zjara sirja ħafna naħseb li kienet zjara bilanċjata anka mill-atturi u l-lenin u ma setaw ir-res u l-ispiegazzjonijiet tagħhom. U dan kollu għarri flesta tajjeb fir-rapport, nirringrazza ħafna s-segretarja tal dan. Għaliex eh, hija biex xogħol tajba ħafna. Għalek, ir-rakkomandazzjonijiet li hemm fl-aħħar jirriflettu tajjeb l-affarijiet li kunat ngħidu waqt il żjara u jolqot l-aktar kustjonijiet ewlenin. Hemm kjarifika nixtieq nagħmel imma hija aktar marbuta mal-kumment introduttorijiet tiegħek. Cecilia fejn qed li Renju Unit eh, u għal-uniku stat membru li għandu dan. Imma mir-riċerka li għamilna tal-Komitat, rajna l-maġġoranza tal-istati membri għandhom l-adozzjoni mingħajr konsens. Jiddependi id-differenti għal-frekwenza fir-Renju Unit li hija xi ħaġa unika, allura naħseb importanti li din nagħmlu ċara. Għaliex din hija allura kwestjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li għamel James Mann bidwar li nbidlu l-kultura fil-familja. U li illi eh, mis-servizzi lokali li jaħdmu mal istati membri. Nasab din hija xi ħaġa li aħna rridu naħdmu għaliha. Imma tajjeb li nibdew f'dan il-punt ta' tluq tajjeb nejdu xin situazzjoni madwar l-Europa kolla xinu ma, u fejn huma l-problemi. Naħseb dawn ir-rakkomandazzjonijiet ehm, verament huma sivja biex nagħmlu dan. Jiena xtaqt ukoll nenfasizza rakkomandazzjoni partikolari li laqtitni il-pressjoni li l-ħaddim il-social workers jaffaċċaw minħabba inqas riżorsi u aktar tnaqis fil-budget. Fis-sasin qegħdin jaffaċċaw ċertu eh, multi sanzjonijiet eh, anka legali jekk ma jek ma jnax lawx jagħmlu kollox. Allura din dan ix-xogħol kollu u sanzjonijiet legali minnaħa l-oħra verament naslu situazzjoni perikoluża anka fuq meta twila ta' żmien Flondra għana tkellimna fuq numru gbar ta', ta adozzjonijiet u tista' tara anka minn l-vjaġġar li dejjem qed fil fir-Renju Unit. Tajjeb, allura li kieku noqogħdu tanti u naraw kif xe jiġri wara nadataw dan ir-rapport. Sabiex anke ngħinu dak il-persuni tqajna magħhom ġewwa Londra u nippreżentaw dak li huma eh, dak li għalulna huma. Grazzi. Grazzi. Jina, irċivejt informazzjoni li Dr. Fenting li nukoll ħajbat rapport dettaljat li se jkun tajnuna għalina il-koll. Ovvjament, ir-Renju Uniti unika f'ħafna modi anka specialment f'dan iż-żmien fl-Ewropa qed naraw anka dazzjoni bla konsens fi stati membri oħrajn, imma hija l-frekwenza fil-fatt illi hija allarmanti forsi il-relazzjonijiet familjari mm, jitkissru mingħajr ebda konsens u din hija eh, taħsara kemm għall-ġenituru anka tfal u anka għall-familja estiża. Din hija kwistjoni sensittiva u nixtieq nirringrazzja l darbohra li kollegi kollha tal parteċipaw fid-dibattitu qabel il-żjara, waqt iż-żjara u anke wara. U nirrikonoxxi wkoll ix-xogħol eh, li għamlet għamlu segretarjat, speċjalment il-kap tal-ta u anka Claire, grazzi ħafna xogħol eċċellenti fl-abbozzar tar-rapport u biex tipprovdi l-informazzjoni kollha illi aħna stajna nitolbu. Naħseb illi Din kienet zjara effiċjenti, qasira u tajba. Jekk ħajkunu dawn iż-żjarat li ħajkonna fil-ġejjieni, aħna żgur li ħankunu ħerqana li morru, nittama li n-numru ta' membri li kunu lesti jimorru jiżdied ukoll. Speċjalment jekk nilimitaw ruħna għal perjodu qasir ta' żmien. Nittamaw li dan iseħħ fil- ġenet ġejn. ġejjin. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ilkom il-koll kiena ġurnata twila u naħseb issa ħakkom ikla tajba. Nawguralkom il-lejla tajba.